Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir starten mit den Abstimmungen. Es ist 3 Uhr und ich rufe dann den Tagesordnungspunkt 9 auf. Das ist 6. Mela, nkomplu bil-votazzjonijiet, punt numru 9, is sit eh, forum dwar l-ilma, Sit forum dinji dwar l-ilma f'Marsilja. Il-kol għanna il-karti tal-votazzjonijiet, Paragrafu 1, paragrafu 6, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 1, emenda 7, favur, kontra, astenzjonijiet Manu għad satax sa għal 30 kontra 30 għaddit ġiviri. Issa 8 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit disa favur kontra astensjonijiet għaddit 10 favur kontra astensjonijiet għaddit 11 favur kontra astensjonijiet għaddit 12 favur kontra astensjonijiet jider li għadda. f 13 favur kontra astensjoniet għaddit, 14 favur kontra astensjoniet għaddit, 15 favur niverifikaw fot miftuħ maluq 22 kontra 17 għaddit. Ġifiri. Meta jiet il-kalim favur kontra sanzjoniet ma għaddit. 16 favur kontra astenzjoniet ma għaddit. 17 favur kontra astenzjoniet għaddit. 18 għaddit. Dak kien 17 li għadda, 18 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 19 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ parti 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 22 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Numru wieħed favur kontra kon astenzjonijiet għaddit tnej favur kontra astenzjonijiet għaddit tlita rtirat erba favur kontra astenzjonijiet għaddit ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, L-vot aħari, votazzjoni miftuħa. Maluqa. 48 ħadd mod vota kontra, m'hemmx astensjonijiet, ġviri jiġifieri għaddit u proset li rapporters. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ab Punt li miss il-vot dwar il-likel għat-tfal u trabi u likel għal raġunijiet medikali speċjali. Allura dan ħajkun naqra iktar diffiċli. Jiġifieri. Moħkom rrit nidilkom u koll li l-lum għanna vot sħiħ. Ġifiri, aħna jew nivotaw kontra, kollu kemmu, jew favu kollu kemmu. Għan blok. Naqra stramba l-bicċa. Ma bina ma' rapporter dwar li. Iġbi kompromessi 272-273-274 u 275 wara mutħadditna ma' servizzi legali jedna li dawn tġa ftemu fuqo u allura musser nuklu issa. Rapporter fil-qosor. Sani, eh, jena kont qed nisma l-Grek. Ma fimtekx. Tini zewċ minuti għalix naf li ma tħobbux il tawlu il-sessjoni tal-vot. Eh, tuni zewċ minuti jek joġobkom. Eh, L-għonet u qabel l-ewwel qabel kollox nirringrazzja l-kollegi u shadow rapporteurs għal rapport prezzjus illi ħejjew u tal-li uh, prezentaw ukoll l-emendi li ġew prezentati għal konsolidati u l-len, ringrazzja l-kollegi, s-sur Schlitter, fost ħafna oħrajn, Zmira Gerling u oħrajn. Eh, għal tfal zar u dawk li aħna eh, fostna li huma l-iktar vulnerabli li għandhom bżonn ta' ikel speċjali u speċifiku ħafna Naħseb li it-tlettex kompromess eh, da konsolidati u lej permettuna li inkopru il-prioritajiet eh, kolla li eh, ġew identifikati mill-kollegi waqt id-diskussjonijiet ta' kollu li għandu xjaqsen fil-qosor ħafna dwar il-kontroversja tal fuq il-gluten dik l-intolleranza Eh, fuq il-gluten dak kollha li huma celiacs ħafna nies li batu minna din il-marda mhux bistaljani imma dawn huma nies inferxin madwar id-dinja kollha. Is-Sinjura Sommer ħadet eh, sem ukoll fit-tfassil tal-proposta konsolidata numru 5 fuq livell Ewropew hemm bżonn li il-qafas eh, legali hemm bżonn illi jkun iċċarat fuq l-etikettar l-informazzjoni li tingħata x'dik li ġiet proposta fil-fatt kien pass lura dan huwa eh, sa mressa qudiem il-Kunsill għal issa dak li qed tiġi propost forsi ftit wisq livell ta' ambizzjoni l da konsolidata numru seba' fuq il-tikettar, prezentazzjoni u pubbliċità jew reklamar għal prodotti dawk li huma preparazzjonijiet tal-attrabi u oħrajn aħna xtiqna illi noffru l-istess livell ta' produzzjoni uh, l-żewġ gruppi Batem il-kwestjoni u koll li dem taqla ħafna polemiki tal-interdizzjoni u proibizzjoni ta' dawn il-prodotti għamnek uh, għatma uh, kienem qbil fuq dan il-punt fil-fat jena nifem il-problema fil-Romanija li semmit il-Sinjura Zarbu, pero xorta ma nistax naqbel maħħa unnek jena kontenta ħafna bil-maġoranza kbira fuq il-vigilanza tal-sustanzi li kontaminaw kollox, ġifiri uh, il-pesticidi, uh, il-nanomaterjali, unbat il- il-gams illi mux se jibqaw uh, jeżistu bat il-ċims il-children's milk li ma kienux jeżistu 20 senilu l-elementa sitta eh, serraħ moħda kolla li kienu mħasbin u aħna nishtiqu li il-rapport ikun qasir, konċis, issa nissuġerixi li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 kontra ostensjonijiet għaddit. Sit li ta' favur kontra. Astensjonijiet verifikaw. ċe tlita. Vot elettroniku. maluqa 22-23 għaddew ċi erba favur kontra astenzjonijiet għaddit si ċe ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit ċe sitta favur kontra astensjonijiet għal darboħra ġifiri ċe sitta keġobkom. mela ċar kontra astensjoniet iva d-dit sewa ċe seba favur kontra astensjoniet għaddit ċe tminja favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Ċed disa favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Ċi għaxra favur kon favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Siħdax favur kontra assenzjonijiet Nverifika. Ma sapaddit. Chetnash, favur Mela nifrikaw xi l-ewwel. Kuħat vota għal qed 32 kontra 22 għaddit. ċe 12 favur kontra għas-sensinijiet maddiċ. ċe 13 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu bħala mela l-votazzjoniet unblock bħala ħagġa siħa. kont qed 58 60 sa wieħed erba' disa' premessa 66 sa 73. Eh, favur ta' daw kollha kontra astensinijiet maddiċ. Jiġifieri li ifrankajna biċċa xogħol sew. 15 auch Wir kommen dann zu den einzelnen Artikel. Artikel 1 und... Issa l-artikli wieħed wieħed. Numru wieħed. Seba u ħamsin, paġna 15 il-verżjoni ġermaniza. Kuħat sab Pajna. somehow 57 favur kontra astensjonijiet għaddit. 28 favur kontra ħana verifika fuq 28. kħad vota? Votazzjoni maluqa. 32 kontra 7 u 20 għaddit ġbiri. Imko 14. Dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imko 15 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 100 28 dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wet li ta' tleta dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Eh, Menda 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wet erba' tleta favur Un-verifika verifikaw ġifiri 30 verifika nominali. Tlita u tletin sa seba u oxrin. Tajja per verifikajna mela. Mela wieħed erba tlieta favur kontra astenzjonijiet maddieċa. 31 favur kontra astenzjonijiet ħajna verifikaw verifika miftuħa verifika maluqa 34 sa 27 għaddit Artiklu 2 b'emenda 144 favur kontra Astensjoni astensjonijiet għaddit 145 favur kontra astensjoni astensjonijiet dit Nkaw 16 favur kontra astensjoni ta' dit astensjonijiet għaddit. 6 favur kontra astensjoni ta' dit astensjonijiet għaddit. 7 favur verifikaw. Kat vota. Votazzjoni maluqa. 24 sa kontra 34. Er- Naddu b'waħed erba' seba' favur kontra stenzjonijiet għaddit. mela 18, tnej 1 mija propjament, favur kontra stenzjonijiet. Għaddit, dan kien imko 18. Artiklu 3, 73, menda 73, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 35 għaddiet. għed seba 5 favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Wet seba 8 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. għed seba 9 wieħed 8 għed imkow 19 favur kontra astensjonijiet għaddit. i 13 favur kontra astensjonijiet għaddit. U 80 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Imkow 20 u imkow 20 flimkien favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed seba' seba' suppost uh, waqa' wara li adottajna wieħed seba' tmija. Iva waqa' okej, tajjeb. tretin favur kontra assenzjonijiet għaddit i 13 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 39 favur kontra astenzjonijiet maddiċ wieħed minja tlieta wieħed minja erba' identiċi flimkien favur kontra astensjonijiet M'addewx. Wieħed minja ħamsa favur kontra astensjonijiet. Nverifikaw. verifikaw 185 vot elettroniku. 185. Votajtu vot malu 38 favur, 28 kontra għaddit, 6 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ, i 15 favur, kontra astenzjonijiet għaddit minja seba favur kontra assenzjoniet maddiċ. 90. Wer staffju? dafür? Wieħed disa tnejn. Min favur? Kontra? astenzjoniet. 90. Għannerġaw niverifikaw. Mela, wieħed disat nej, vot elettroniku. Għamma alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Mela, votajtu l-kol. Mela, votazzjoni maluqa. 24 favur, 34 kontra, mela maddiċ. Mela, wieħed minja. Disa. Dawk ma favur, dawk ma kontra, għanna l-istess maġġoranza bħal vot qabel mela maddiċ. Wieħed disa sitta. Minu favur. Mela, sabiex inkun ċar, irridu nivvotaw fuq amenda wieħed disa sitta minu favur. Minu kontra? astenzjonijiet maddiċ. Mela, 44 favur, jgħid il-President. Mela, dawk ma favur, dawk astenzjonijiet, nasab ħanerġaw niverifikaw dan il-vot għax ma tantx kien ċar. Mela, amenda 44, vot elettroniku. Intom il-votajtu l-koll? Il-votazzjoni maluqa. 25 favur, 33 kontra, mela maddiċ. Mbat naddu għal imko 24, dawk ma favur. Dawk ma kontra, astenzjoniet maddiċ. Mela, Disa, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. I3, 19, dawk ma favur, kontra, Assenzjonijiet għaddiet. Mbagħad għandna imko 25 dawk ma favur, dawk ma kontra assenzjonijiet għaddiet. Mbagħad għandna 214, 220, 221 u i-22 dawn huma identiċi dawk ma favur, minnu kontra, astensjonijiet maddiċ. Mela, nerġaw niverifikaw dan il-vot, mela għanna daw l-erba mendi miġbura fl-imkien vot elettroniku. Votajtu l-koll, votazzjoni maħluqa, 33 favur, 29 kontra, u fil-fat din, din l-amenda d-diet. Amenda 215, Dak ma favur. Kontra. Astenzjoniet ma ditx. Amenda 217 ta' Renata Sommer. minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Amenda 218, amenda 222, 223 u 23 itre dawn għandhom flimkien u din għaddiet. Umbat naddu għal menda 226, 234 dawn ma identiċi minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 219 u itre 21 dak ma favur kontra assenzjonijiet maddiċ Għani verifikaw dan il-vot mill ġedid 219 u itre 21 ser ikonna votazzjoni elettronika sabiex niverifikaw. verifikaw Mela votajt il-kol kemm intom, mela votazzjoni magħluqa, 24 favur, 37 kontra, maddiċ. Mela s-sani nisaw ngħaddu l amenda 49 u itre 25 dawn huma identiċi, mela minu favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Amenda 238 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imko 26 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. i 324 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Umbat għandek għon li kienet inammissibli Mela, nadu għal amenda 50, għanna amenda orali, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 242, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 241, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 243, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 244, dok ma favur, kontra, għaddiet. Amenda 245, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda 246 dok ma favur kontra astenzjonijiet. Mela għanna talba għal verifika fuq amenda 246. Votajtu l-kol kemm intom? Mela l-votazzjoni maluqa. Amenda 33 Skużawni, 33 favur, 28 kontra mela din għaddiet. Amenda 247 dokna favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 253 b'amenda orali ma' favur. Kontra astenzjonijiet ma' Amenda 254, dak ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Mbatanna għandna amenda 51 għandna votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak ma favur kontra astenzjonijiet Għanirġaw niverifikaw dinja l-ewwel parti ta' amenda 51. Votazzjoni maluqa. 24 favur, 37 kontra. Pero għadhom kif għaluli f'idnejja li l-ewwel parti fil-fatt taqa. Allura ma kellni bżonn nagħmlu votazzjoni elettronika. Però ikonna nivvuta fuq it-tieni parti għax għandha ammenda orali. Mela jkeġobkom għajdulna kintomx favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 249 dok ma favur, dok ma kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda 250 dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. ħanerġaw niverifikaw mill-ġita amenda 250. Intom votajtu. Votazzjoni maluqa. 32 favur, 30 kontra, mela għaddiet. Amenda 251, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 252, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela ħanerġa' nivverifika fuq amenda 252 ħan verifikaw fuq din l-amenda. Votazzjoni miftuħa kintom ivvutajtu l-votazzjoni maluqa 33 favur 28 kontra ġverdin għaddiet. Amenda 256 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet ddeċ. Għanna amenda 257 dak ma favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 258 dak ma favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 259 u amenda 260 daw ma flimkien, dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 261 dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Umbatanna amenda 52 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mbagħad ser nivutaw fuq amenda 263, 65 u 67. Kolla flimkien. għandak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddew. Biftit pero għaddiet. Issa ser nieħdu flimkien amenda 53 u 54 dok ma favur, kontra, astenzjonijiet,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 Umbat naddu għal amenda 270. Anzi, għanna amenda 276 u 277 dokna favur kontra astenzjoniet maddewx. Amenda 277 dokna favur kontra astenzjoniet maddiċ. 278 dak li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Dan geht's weiter mit dem Abwendungsantrag 2 dafür. Umbat numru 2 dak li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tlieta dak li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda erba dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda ħamsa dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 61 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Basa minn seba, dawk li ma' favur, kontra, astenzjoni ta' diet. Wir stimmen dann einmal ab über 8 und 9. Amenda 8 u 9 flimkien, ma' favur, kontra, stenzjonijiet maddiċ. Mbatt ħanġbru flimkien amenda 10, 11, 12, ma favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Imkot tlieta. Dak ma favur, kontra, stenzjoniet ma deċ. Amenda 13 minnħata rapporter dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niverifikaw mot elettroniku. Għanna talba għal verifika elettronika. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għanna 32 favur, 29 kontra. Għalhekk għaddiet. Amenda 14, dawk ma favur, dawk li ma kontra. Astenzjonijiet ma' Niverifikaw fuq għamen 14, għan verifikaw mot elektroniku il-votazzjoni miftuħa. Votajtu kolla? Votazzjoni maluqa? 54 favur u 7 kontra. Għanna armonija, għanna maġġoranza kbira. Mintom tlabtuna biex namlu din il-votazzjoni, bil-verifika. Naddu issa li 3, 5 Dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda zbattax di tirtirata. 84 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 86 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. I sitta dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 87 u imko 6 dawn nistaw nġbruhom flimkien dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għanna amenda orali Nasab li jekk ir-regola kienet jekk kunem aġġazzjonijiet fuq l-amenda orali, s-soltu ma nivvutawx jina kontenta bl-amenda, per, kommenta, kontenta bl-amenda, pero noġezzjona l-amenda orali. Iva noġezzjoni kontra din l-amenda u allura huwa it-test oriġinali hekk kif kien. Mela, amenda u jħed design Dawk ma favur, ġifri minnar l-omenda orali jajdunna minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Seba u disajn dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Imkot minja dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. disajn dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda, amenda 107 dak ma favur kontra astensjonijiet. Issa, amenda 20 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. wieħed dak ma favur kontra astenzjonijiet ddiċ. Mija u tnej dak ma favur kontra astenzjonijiet ddiċ. Mija u tlieta dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. werba dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, għanna talba għal verifika fuq amenda 104. Il-votazzjoni elettronika maluqa. 32 favur, 29 kontra, għaddiet. Amenda 106, dawk ma favur. Kontra, Astenzjoni tad-diet. Amenda 22 kuna favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 23 u amenda 108 daw ma identiċi. Amenda kma favur kontra astenzjoni Mela ħani verifikaw. Għani verifikaw biex inkunu preċizi. Amenda 23, skużawni, 23 favur, 35 kontra, maddiċ. Naddu issa l-votazzjoni. Amenda 27, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imko 12, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Itri 10, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 26 u imko 13 daw fl-imkien, ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, issa għaddu l-amenda 119 u 11 fl-imkien dawk ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ah, tixtiqu t-verifikaw? Tajb wist, namlu, niftħu l-vot elettroniku. Mela 30 favur bu 20 kontra, għaddit. Ma stajċ nara sew minn fejja bil edajjen Mela amenda 120, jitre 12, daw madentiċi, mela dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. l-aħħar vot fuq l-abbozz ta' dan ir-rapport bil-kart tagħkom. Vot unanimu, nistaw najdu. U fuq l-abbozz leġislattiv rridu nivutaw ukoll. Rridu nivutaw darboħra bil-kard. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva għanna 62 favur mela għanna vot unanimu. Nifirħu l-kollega tana l-Sinjura Rees. Bla dubju, dan huwa tim tan-nisa li wasal għal daqshekk effiċenza. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and of course I want to congratulate Iva, Sir President, jena nirt nifraħ li rapporter, ma naħseb ma nix ninsew li nirringrazzjaw il-funzjonarji ta' segretarjat responsabli għal dan il-vot, għax il-lista tal-voti kienet preparata tajjeb ħafna u eh, peress li il-lista kienet tajba, irnexinna eh, namlu vot komplikat u l-affarijiet imxew ħarir. Grazzi. Jiena kont irrangrazzjajt it-tim tan-nisa imma kont uh, ovvjament ukoll inkludejt il-tim tas-segretarjat. U dan issa jwassanna għal rapport tas Sir Joe Linen. Punt 11. sitt eh, program ta' azzjoni għal l-ambjent. Nibdew bil-vot. L-ewwel nett kjoġobkom dawk li mhux suppost qegħdin f'din il-kamra nitlobhom jitilqu. Mela men 14 dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. Tridu t-ċakjaw tajjeb wisq. Votazzjoni maluqa. 30 għal 27 għaddit. 16 tafu kontra stensjonijiet għaddit. Spatax, favur kontra astensjonijiet għaddit 18 favur kontra astensjonijiet għaddit Mendo 20 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ Satax favur daw kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess numru wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Erba' 24 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 22 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 ġitirtira ta' 28 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 29 favur kontra astensjonijiet għaddit 31 favur kontra astensjonijiet għaddit 30 favur kontra astensjonijiet għaddit 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Naħseb il-riżultat kien ċar jgħid il-President 33 favur kontra għaddiet. Tajjeb wis niċċekjaw fuq l-emenda 34. Inti xrit fuq xi xrit li niċċekjaw fuq 33 jew 34. Mela, pass lura, lura għal 33 votazzjoni elettronika. 33. Votazzjoni maluqa 37 favur, 23 kontra. Ebda astensjoni. L-ewwel riżultat kien ċar ħafna. 34 dak favur kontra. Astensjonijiet ma' 35 dak favur, kontra assenzjonijiet maddeċ 36 favur? kontra astensjonijiet maddiċ kompromess t-nejn ta' favur kontra astensjonijiet għaddit premessa ċe ġdida ta' favur kjoġobkom u l-idejkom sew kontra astensjonijiet maddeċ. Tridu t-ċekjaw? Tajjeb pwiz. ċe, de, emenda ġdida. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 35 kontra. Maddeċ. Itra 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 42 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 favur kontra astensjonijiet maddiċ 44 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 45 vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta u werbajn emenda orali dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 47 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 48 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ 49 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ 50 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ 51 favur kontra astensjoniet għaddit 53 vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. 54 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 56 favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 favur kontra astensjonijiet għaddit 57 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 59 dawk favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ, 61 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għadda 129 favur kontra astensjonijiet maddeċ 267 favur kontra astensjonijiet għaddiet 68 kontra astensjonijiet maddiċ itre 21 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess serba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 76 emenda orali mela ma taqbilx mal-emenda orali u nivvotaw mela fuq il-verżjoni oriġinali minajr l-emenda orali dawk favur l-verżjoni oriġinali, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess ħamsa daw favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Itre seba, favur, kontra astensjonijiet għaddit 85 favur kontra astensjonijiet għaddit it 23 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda konsolidata numru 7, dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Nivverifikaw jekk tixtiequ jgħid il-President. Nivvotaw fuq l-emenda konsolidata numru 7. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, favur 32 kontra 28 għal daqstant għaddiet. 95 dawk favur. 95, emenda 95 favur kontra astensjonijiet ma ddeċ. 97 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tretnax dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ disa u design favur kontra astensjonijiet għaddit menda mija favur kontra astensjonijiet għaddit Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għaddit 106 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Mijaw seba' emenda orali Min jaqbel mal-emenda orali? Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Mijaw 8 għaddit, disa favur kontra astensjonijiet Mija 110 favur kontra astensjonijiet Mija 112 favur kontra, astensjonijiet maddeċ 113 favur kontra, astensjonijiet għaddit, kompromess disa dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit. 118 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 114 favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. Tajjeb niċċekjaw jgħid il-President. Votazzjoni maluqa, 30 favur, 30 kontra. Għaddiet, proset sur xnelħar. favur kontra astensjonijiet għaddit 121 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 122 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Vot maqsum issa 100 23 dawk favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 124 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 125 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 126 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 127 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 128 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 130 vot maqsum nivota fuq l-ewwel parti favur kontra Astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 131 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Niċċekjaw fuq 131 votazzjoni miftuħa. 31 favur, 29 kontra, għaddit. 133 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, 135 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 136 dawk favur, kontra, astensjoniet għaddit, 137 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 138 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 139 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 140 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 141 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 142 dawk favur kontra, assenzjonijiet maddeċ, 143 favur kontra, assenzjonijiet maddeċ. Neċċekjaw fuq 143. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 30 favur 29 kontra. Tajab wis għaddit bizbrix. L-emenda konsolidata 10. Astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw l-emenda konsolidata numru 10. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. 31 favur, 28 kontra, astensjoni waħda għaddit. Itre reġi tlieta għaddit. 134 għaddiet 148 favur kontra astensjonijiet maddiċ, itre 13 tajjeb wiz niċċekjaw fuq 148 vot elettroniku. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. 27 favur, 30 kontra I-13 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 149 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 150 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess 11 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit emenda konsolidata numru 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit Niċċekjaw l-emenda konsolidata numru 12. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa favur 30 29 kontra. Tlieta kontra tnejn qegħdin. Kompromess 13 dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, 161 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 162 favur kontra astensjonijiet maddeċ reġi erba favur kontra astensjonijiet maddeċ reġi seba dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 163 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 164 favur kontra astensjonijiet għaddit 165 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ Mija sittin dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Itre 8 favur kontra astensjoniet għaddit. Itre 11 votazzjoni maqsuma nivvotaw fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti Itra traħdax dak favur kontra. Astensjonijiet aħjar niċċekjaw. Niċċekjaw il-vot fuq it-tieni parti ta' it 11. Votazzjoni maluqa 34 favur, 24 kontra għaddit. Itre 14 vot maqsum l ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit it-tieni parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Itre 6 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 171 favur kontra astensjonijiet għaddit 172 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 173 favur kontra astensjonijiet għaddit 174 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 175 dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet itre 24 dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Amenda numru 1 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 3 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda sitta dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda seba dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Amenda tminja, votazzjoni maqsuma, l-ewel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, It-tieni parti dak favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit ukoll. skużawni għajt il-President għamil zbal. Għadna kif votajna fuq l-emenda orali, issa irridu nivutaw fuq it-tieni parti. Mela, l-emenda numru 8 u t-tieni parti tagħha jiġifieri dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Disa. Favur kontra astensjonijiet għaddiet 10. Favur kontra astensjonijiet maddeċ. 11 emenda orali mill-grupp tal-ħodor. Vot maqsum li votaw fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Zweite tal, wir kommen dann zu 12. Is split vote. Tini parti ta' l-emenda 12 vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 13 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kważi l-esti għajt il-President issa nivvotaw fuq il-test finali b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Il-kolli votajtu? Votazzjoni maluqa. 50 favur, 8 kontra, astensjoni wahda Proset sur Leinen. Das waren die Abstimmung. Ich bedanke mich für die disziplinierte. Bekka l l-vot. Grazzi ta' sew, ta' xogħol, disciplina ta'kom. Kienet lista ta' sew komplessa. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. So, ich bitte diejenigen, die weiter dabei sein wollen, die Plätze wieder einzunehmen. Diejenigen, die den Saal verlassen möchten, tun Sie es bitte. Jekk ġabkom sibu postkom, jekk kontkom bżon tisul um il-kamra għamlu dan, sabiex nkunu nistaw nitkomplu bxolna jiet il-President. Mela, punt numru 12 għandu xaqsam ma' mistoqsijan bil-fom dwar il- kustjonijiet l-għada attuali propriament tal-tħejjiet u negozjati li għandhom xesbu mal-preparamenti ta' qabel il-Rio, il-Summit Rio Plus 20. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh, and let me, uh, first of all, thank you for this opportunity. Grazie l'opportunità, biex intikom din informazzjoni dwar il-tħejjiet kif dejjien it tħejjiet għal ġnus maquda u għal-konferenza ta' żvilupp sustenibli li se jseħ fil rio 20 sa 22 ta' Ġunju. L-affarijiet bażikament dew jiċċaqalqu ħadu r-rankatura eh, sa daw l-ħarsu eh, erba' xhur qabel ma fada l-ħarba xhur qabel is-summit. L-affarijiet qishom dew jinaqdu meta stati membri jintalbu biex joħorġu l-kontributi tagħhom sa novembru ta' sena li għaddit li wassal għal żvilupp ta' dokumentazzjoni ta' negozjar illi ġi mħej u rilaxxat f'jannar illi huwa msejjaħ zero draft u li huwa ħajkun il-dokumenti ħajħadmu fuq il-20 eh, u ħajkun riżultat aħar mill-aħħar illi mbagħad huwa negozjat wara riju. Dugwar tista' missjonijiet tal-Unjoni għal dak dan iż-zero draft itqisu pjuttost tajjeb u hemm rikonoxxament li l-ekonomija ħadra fil-kuntest ta' żvilupp sostenibbli eh, hija underwall siwi jaqdi sabiex wieħed ikun jista' jwassal dan iżvilupp sostenibbli. Hemm kwistjonijiet oħrajn ukoll eh, dwar pereżempju il missjoni tal-Unjoni iżda dokument ta' negozjar f'dan l-istadju mhux tiffoka daqstant mod operattiv u tfadal xi jsir biex dan isir operattiv. Dan ġi negozjat f'jannar lejla ħarta jannar ġewwa New York. Mbagħad eh, mim ta' frar kompli ħadmu fuqu ġewwa New York ukoll. L-istess waqt il-Kunsill lira kienu qed jiżviluppaw il-pożizzjonijiet tagħhom illi kienu qegħdin jiġu finalizzati fil-Kunsill fid-9 ta' Marzu. Illi huwa pass il qudiem biex ikkunu nistgħu nwaqfu il-pożizzjonijiet tal-Unjoni kif ukoll is-summits tal-kapit ta' stat illi uh, ħajkonkludu xi ħaġa dwar Rio. Negozjati ta' veru ħaj jibdew wara l-ewwel qari. ħaj saħħu l ħar ta' April bidu ta' Mejju, pjuttost baddan mbagħad dan ħajwasal negozjati aħarja eh, sempliciment eh, eżattament qabel il-konferenza. Ħani jiddikom ftit dwar il-kustanijiet li huma involuti hawnhekk illi huma qed jiġu negozjati. L-ewwel ta' bażi ta' l-inizjattiva tal-bidud bejn Kolombja u Gwatemala issa hemm dibattitu għaddej dwar jekk u sa fej Rio għandu jaqbel fuq jew iniet proċess biex jiżviluppa eh, miri globali sostenibli biex ikun jistgħu jmexxu il-trasformazzjoni li meħtieġa lejn is-sostenibilità. Din huwa proċess li għadu għaddej l-Unjoni għandha ma ħadiġ il-qada ħarija tagħha iżda jidher li l-miktar appoġġ kull ma jmur li l-fatt li riju jrid joħroġ b'xi tip ta' mira biex eh, kun jista' jwittitri eh, mill-Rio Lem li dak li wieħed għandu jikseb eh, wara Rio. Emmek il-Kummissjoni qed taħdem fuq ħames oqsma ewlenija illi ewlenin illi għandhom jiġu adottati b'mod wiesa imma biex dan iseħ irridu jżidu ma l-addizzjoni tal-MDGs li għandhom jiġu reveduti sal-2015. U dawn il-ħames os mandom xaqsmu ma' sajt, industrija tas sajt, il-degradazzjoni tal-art, effiċenza tal-ilma, apparti ġifiri li il-mira globali tal-ilma, il-effiċenza ta' rizorsi specialment l-skart u il-kimiċi, kif ukoll l-aċċess ta' dawn għall enerġija li tiġġedded għabbażi tal proċess tal-Segretarja Ġenerali ta' Ġnus Maquda għall enerġija l kulħadd illi issa qed iseħ. Dawn huma xeffert li qed nisħaq dwarhom. Din hija kwistjoni li għandha tiġi u infalfat tqajmet biex kif nistgħu naraw dan it-tip ta' code setting ser jiġi implementat illi ħajkun hemm miżuri naqblu dwarhom biex umba nħaffu il-pass lej li niksbu dawn il-miri. U kif dan ġi tradott um, minn dokumenta negozjar għal roadmaps tazzjoni. Għatfadlinna x'naqtfu biex naraw illi dawn l-azzjonijiet li se jseħħu frijow ħajkunu tangibli, konkreti, prattiċi u operattivi u ambizzjużi biżejjed biex isarfu f'dak illi aħna qegħdin nippruvaw nwedu. Aħna qegħdin nippruvaw niffokaw fuq id-dibattitu fuq il-gvernanza. Ovvjament hemm diġà ftehim illi Rio irrid jiddiskuti ir-riforma. Il forma ta' żvilupp sostenibbli tas sistema globali. U naħseb illi il riforma hija marbuta ma' dawn il-azzjonijiet u li fl-ħar mill-ħar irridu naqblu dwarhom imma Jridu naqblu illi l-pilastru ambientali ta' dan l-iżvilupp sostenibbli huwa dajjef u ferrex b'ħafna biċċiet nebbulaw. U allura aħna rridu illi dan jitpoġġa fil qalba ta' istituzzjonijiet ċentrali ta' ġnus ma'uda ġviri basikament minn negozjati dwar illa lix iżvilupp sostenibli u gvernanza ta' iżvilupp sostenibli u riformi f'dan ir-rigward jekk per eżempju l-argument huwa jekk għandux bżonn waqfu kunsil separat, dawn huma kollha kustanijiet li għandhom huma valuti. Dan id-dibattitu huwa ħafna iktar mifrux milli dak talent di konċerna l-entitajiet ta' ġnus ma'uda. L-istituzzjonijiet u il-sistema tal-kommerċ dinji u kol irrit tijom priorita skont il- trasformazzjoni ġdida illi eh, tikun ħajkun hemm bżonn. U għamil id-dibattiti u diskussjoni aħna rridu u minn lokali għal lokali għal pubbliku għal privat għaliex dan għandu ma avvanza xruħu biżejjed t-dibattu. U fl-aħħar, xaħġa li nisaq dwaru, id dibattu fuq il-mezzi ta' implementazzjoni. firri, jiġifieri, min ser min se jħallas fl-aħħar mill-aħħar meta jaqblu fuq istituzzjonijiet. Rigward li l-ekonomija globali inklusiva dan ħajjeħtieġ investimenti transitorji minn GDP uh, fuq għabbażi annwali u għacċari li ebda għajnuna uffiċjali tkun tista terfa dawn l-ispejjeż f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Allura skont il-pożizzjoni tal-Unjoni dawn l-ispejjeż irridu jiġu mobilizzati fuq livell nazzjonali għaliex huwa fl-interess ta' kull pajjiż illi naħdmu fuq din il-trasformazzjoni. Imbagħad l-ODA mod partikolari dawk li huma pajjiżi l-inqas iżviluppati iridu u jistgħu jintużaw biex jikkatalizzaw iktar riżorsi. Dawn huma xħut mill-kwistjonijiet li qegħdin jiġu diskussi u negozjati u il- perspettivi ta' pajjiż differenti u gruppi differenti u reġuni differenti dawn. Huma differenti wieħed bejn ieħor u hemm iktar illi jaqblu issa ma' din idea li ekonomija ħadra u inklusiva bħala vettura ta' opportunità li tista' tipprovdilna żvilupp sostenibbli illi saraf opportunitajiet ekonomiċi li jipprovdi x-xogħol ma fl-istess ħin jirrispetta ir-rata ta' tkabbir u jipprovdi xogħol ġdid. Allura hemm dan il-ftejjin hemm dan il-mod kif qegħdin jifmuh u eh, Hemm ċertu pajjiżi bħal pereżempju l-Messiku, ċile, Gwatemala, kif kollha dawn il kull il-tin jifmu l-mod il-mod illi dinja importanti. Iżda u fl-istess waqt hemm ir-reżistenza, hemm ir-reżistenza lejn din l-idea illi kollok ekonomija iktar ħadra, iktar favur l-ambjent. Pal pereżempju l-Venezuela, l-Bolivja, u l-Brazil sa ċertu punt ukoll dawn eh, ma tantx ba konvinti illi dan huwa importanti għall-ekonomija dinjija u ma jridu jkunu jafu aktar u jridu jaraw u jaċċertaw illi din li dan ser mhux se post iżvilupp, anzi li ser jgħin iżvilupp u li ser jgħin ukoll elementi ekonomiċi u soċjali u min ukoll huwa nkwentat li dan huwa xi tip ta' eh, tentattiv ta' takeover minn naħa ta' pajjiżi żviluppati. Biex nagħlqu. Affarijiet huma kif edna ħadna ħaddu rankatura mexxin pass ġmielu, aħna issa nistennew bil-ħerqa għan negozjati Eh, su għal madwar Mejju, imma li nigzbu riżultat konkret eh, mhix se tkun ħaġa faċli, ser ikun hemm ħafna xogħol xi jsir kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell ta' diplomazija esterna sabiex inkunu nistgħu eh, noħorġu b'ftemiet ġewwa Rio illi ikunu sodisfaċenti wkoll għal bqija tal-Unjoni Ewropea u wkoll pal bħal pereżempju l-Parlament Ewropew għandu u jista' jaqdi rwol tassew importanti f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi tassew. Sinjura Kansukajte, tishti, eh, kol titkellem? Nistgħu nieħdu l kommenti ta' kolla flimkin? Le, ma jidux tu għal-kas sul-Gebrandel l-ura. nixti nibda fuq dak li ntqal. Hemm xi eh, kummenti kummenti eh, li eh, nix nżit ma dak li ntqal. Ovvjament dinja mm, ġlida kontinwa ma ntantx għandna ħin u żmien qed nitkellmu dwar kif iċċiġġol l-ilma nitkellmu dwar il-gvernanza, istituta gvernanza, u u dubi ta' xej li negozjati, s-sedis ta' negozjati u mux faċli għaxem problemi ta' diplomazija li probablement se għalaw li madomx għasbu ma' svilup sostenibli. U għanna bżon li fuq livell politiku irridu naqbdu u nieħdu pazzjoni soda minn issa u jina Nairobi ġibal aħar rajt li ħafna politiċi li mexxejja politiċi madwar id-dinja li qegħdin ukoll jivolvu ruħhom u li jieħdu għada. Allura mu importanti ħafna mimx għalfejn ngħid illi l-Parlament għandu rwol ewlieni biex jibni dimensjoni politika u in-networks u il-kuntatti nazzjonali huma importanti wkoll u mbagħad hemm li jkun hemm riżultat ċar bejn il-miri kif ukoll azzjonijiet li jitieħdu strutturi tal-gvern. Allura aħna għandna sfida qudiemna imma niggarantixilkom illi aħna pal tal-Presidenza tal-Konsil mhux ser provaw naqtaw lup il-dak li kun imma ansi e, iktar mm, nafsu e, biex nollu l-standards għan ambizjonijiet u xewat aħna qegħdin naħdmu lejlu n-nar bla waqfin fuq din il kustjoni Aħna nittamaw illi mħajkonna sinjal fuq Rio Plus 20 illi nata jimbat li din il-ġiba, sinjal b'saħħtu u aħna il-xar diħel ser jkollna laqa ġewwa Danemarka fuq il-Ministru tal-Ambjent u aħna ser ukoll li nemendaw il pozizjoniet jekk hemm bżonn skont il zon. Għedin naħdmu fuq level ta' ħaddima ċivili, ħaddima tal-gvern, fil fattaħna taħna għedin issa noħarġu sew lini għal-buro tar Rio Plus 20. Aħna għedin naħdmu kol fl-imkien ma li ias u namlu l-almutana biex nkunu kol għedin emmek bejn il-laqat u nunżaw kull okkazjoni għad dispożizzjoni tagħna fuq livell ministerjali biex nagħmlu mill-laqat bilaterali u nagħmlu tip ta' outreach matur importanti oħra. Nispjegaw illi l-ekonomija ħadra mhix biss il-pajjiżi żviluppati iżda li għamel tajjeb għal ċertu pajjiżi oħrajn illi huwa importanti ħafna għal ċertu kustjonijiet u namlu l-almutana biex nibnu l-alleanzi ma' progress ta' atturi u kif semmew il-Kommissjoni il-pajjiżi l illi illi innexxinna illi ehm, f'Nairobi mm, ninkzbu. Aħna wkoll nibnu wkoll ċoċolazzjonijiet ma' soċjetà ċivili, ma' bliet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 Grazzi kemm il-Komissjoni kif ukoll il-Kunsill għal dan l-aġġornament tagħhom dwar il-qada tal-triq lejn Rio. Minnaħa kienu qegħdin ħeġġuna illi qegħdin jappoġġaw l-istess aġenda li għandna aħna u li qegħdin jaħdmu kvalu mill-lejl għan-nar bla nifs biex jiġġildu għaliha Pero mbagħad jien qas promettenti meta tisba li dinja tlida kontinwa u l-fatt li il-ħina tjafas kull ma jmu. Aħna ma ristawx nisottovalwaw l-opportunitajiet li għanna u dimna għavna negozjati ma eh, paralizzati issa huwa eh, żmien li l-qaffas istituzzjonali illi eh, jamlu ċertu passi l-qoddim u jipruvaw eh, li eh, jitibu il- il istuzzjonali minna minnaħa tal-gvern. Jina għandi xi mistoqsijiet, waħda minnhom hija rigward il-koordinament bejn il komissjoni u l-Kunsill. U mbagħad meta aħna qegħdin frijo, min minn żewġ istituzzjonijiet eh, huwa il-negozjatur eh, ewlieni meta nqisu l-esperjenza li kellna f'konferenzi kbar oħrajn. Din importanti. Mm, Mistaqsi oħra. X'inhi l-qada twali dak li huwa huma l-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw? Jiena mm, fimt li f'Durban kien hemm l-affarijiet li qisu kienu qegħdin eh, jiċċaqalqu ftit eh, u illi l-affarijiet l-entità ma kienitx eh, maquda. Il-Kunsill u l-Kummissjoni qegħdin taħdmu fuq dan, qed tiżviluppaw dan il-rabtiet illi kien hemm meta kellna Durban bejn ċertu pajjiżi ta' żvilupp li qegħdin jiżviluppaw qegħdin jippruvaw ikkisru situazzjoni li nsabu fija sa bħalissa għaliex il-zero draft kien dizappuntanti kif għallu komissjoni u konsil iġifiri kun tassew eh, sabieħ li kikun nistaw eh, naħdmu aktar fuq il-kontatti li salu f'Durban, Durban u naħdmu aktar fuq il-progress dan ir-rigward. Fl-aħħar surċer, Nandu xaqsam ma' rappresentant tal-presidenza Daniza, inti tkellim tanek dwar ix-xena tal-New York li mux l-aħjar xena bħalissa li xem elementi oħrajn illi għeddin jiddaħlu f'dan id-din xena ta' negozjar u fuq livell politiku dan għandu jissaħħa għandu jagħmel iktar jagħmel iktar saħħassa biex speċjalment ta' minna ħadana biex naraw li Rio Plus 20 jitieħed bis-serjetà, intom għandkom fiduċa fi konklużjonijiet b'saħħithom fuq nhar il-ġimgħa. U ukoll rigward il-Kunsill Ambientali, ma kif kif basru li ser jiżvolġu l-affarijiet u eh, l-mod kif stat membri u il- kapiet ta' stat Ewropej ma voluti hawnhekk. Kif tista' tgħidilna dwaru? Grazzi tassew. Sur Karlheim Florence, Florence unbat Sur Joe Linen. Iva grazzi tassew, l-Sur Graham Brandy, tal-kommenti tijaw, u anki il-Zero Draft Paper. Jina naħseb li rridu nadmu aktar fuq dan il-qasam, pero jekk minn dak li qed naraw li tatina l-Kummissjoni u dak li qed jgħidilna rappreżentant tal-Kunsil fil-fatt anki tkellem mod interessanti fuq l-attivitajiet li għaddejjin. Madana f'dan id-dokument aħna <laughs> ftit anzi qed nara argumenti jew strumenti li huma utli u għalhekk inħoss li aħna għadna l-bot minn riżultat konkret. Nista' nifhem l-istrateġija vera konkreta li aħna nista' nixtiequ mmexxu l qudiem il-kollega Gerbrandi diġà tkellem dwar il-kollaborazzjoni mal mal-pajjiżi tal-G 67, però dan huwa vera dokument tal-Kummissjoni jew inkella hija eh, huma kummenti tal-Kummissarju Podoċniku Pilbalks. Issa, jekk il-kwistjoni interistituzzjonali tiżviluppa frio hekk kif seħ fil-fatt f'Copenhagen, forsi nkunu nistgħu nagħtu kontribut utli. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lil Joe Linen. Grazzi tassew. Ħaġa tajba li nismaw li l-Kummissjoni u l-Kunsil fil-fat edin jippenjaw ruħom għal dan is summit dwar il-pjaneta. Xinajdu li l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea rritu ikollha rwol meċċej bla dubju. Il-kwistjoni mbagħad ta' sostenibilità, aħna jiena nħarsu lej dan bre, anzi għal xiren ta' nħarsu lej dan l-aspett. Ġifri irridu nħidu pożizzjoni fuq dan il- pożizzjoni rigoruża u anki il-politika tal-Unjoni Ewropea tinstema bleħen wieħed ġifiri kemm il-leħen tal-Konsilu tal-Kummissjoni għandhom joħorġu bi proġett waħdini. U anki id-diplomazija tagħna għandha tkun biżejt rigoruża sabiex tifforma alleanzi għaliex kif nafu diżistu reżistenzi diġa hemm li l-ekonomija tajba l-ambjent hija biss xi ħaġa ta' tramuntana sabiex toħloq protezzjonizmu u anki eh, tpoġġi iktar pressjoni fuq l-iżvilupp, wala ħana rridu nargumentaw ma l-imsiħba tagħna u naraw fejn nistgħu naslu l-pożizzjoni u nwaqfu bażi solida. Irridu nħarsu għalhekk lejn għanijiet speċifiċi, però jekk aħna ser nibqgħu b'direzzjoni vaga, xi ħaġa li ser twassalna fid-direzzjoni li rridu, li rridu xi ħaġa li twassalna sostenibilità f'sotturi differenti bħal protezzjoni tal-klima, aħna hawnhekk għandna għanta 2% u għanna l-istess għanna bżon l-istess għan ah, eh, għall-affarijiet oħra fil-konferenza tal-jew. Issa, għanna bżon u koll id-data u l-informazzjoni neċessarja ħna smajna dwar il-kontabilita ambientali. Iva għanna bżon xaħġa pal din fuq livell dinji. Jirnexxinna niksbu xaħġa simili fuq frio ġifiri li konna ġabra ta' data fuq livell globali rigward l-ekosistemi differenti u nillimitaw kemm wieħed jista' eh, joħloq dannu Irridu u koll nisimaw dwar il-parteċipanti kolla fuq il-livelli komunitarji. Frio 29, aħna kenna l-Agenda 22 u ħafna komunitajiet jew lokalitajiet xtaqu jipparteċipaw, aħna rrit li kolna tip ta' zona lokali, anzi agenda lokali biex tiġi appoġġata. Signora Hugis Merkis u Victoria Prodi. Grazzi tassew, grazzi għal dik il-mistoqsija u grazzi wkoll grazzi għal mistoqsija u grazzi għal-Kommissjoni għat tweġibiet tagħkom. Jiena meta rajt l-informazzjoni fuq ir-Rio Plus 20 qed nara li qed nara li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Ħafna kitba dwar x'nistgħu nagħmlu jiena nitħasseb meta naqra Aħna għadna biss tliet xhur il-bot minn din il-ġurnata prinċipali u din il-data diġà ġiet posposta u hekk xtaqna aħna. Diġà orejna eh, li vagi dwar l-anijiet tagħna u jekk ħankunu verament xotti xotti tlet xhur nofs il-bot mid-data prinċipali, ma nafx kemm ħanikbu riżultati, jiena nirċivi tweġibi dwar dan, għaliex Din hija nota tajba u r-riżultati ikunu tajbin. Pero ma nistawx najdu li kiku nistaw nipromovu jew li kiku nkunu nistaw niformaw kollox fil-passif. Iġviri rridu riżultati tangibli. U nixtieq nirċev ftit informazzjoni li xbħalissa aħna din naħdmu fuq ta' kwistjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea u l orfejn ma nippruvawx niksbu dan kull fuq livell globali. Intom mux il-bis il-komissarju Pilbax u Podoċnik, imma anki il-komissarju Hidegard skelme dwar dan, ġifri tkellimna wkoll fuq enerġija sostenibbli għal kulħadd u jiena naħseb li dan huwa suġġett u inizjattiva tajba ħafna ġifri jekk aħna indajfu il-messaġġ tagħna f'daw is-suġġetti kollha jiena naħseb li aħna mhux se nirċievu r-riżultati ġifieri l-importanti li noħolqu prioritajiet Forsi tkun ideja tajba li nippruvaw eh, niġbru l koll fl-imkien l-industri principali u anki l-industri ekoloġiċi biex nawħol u verament sistema fej kulħadd ikun jista' jara s-sors, x'inhu l-impatt, eh, xinu ma l-spess ambientali u xtita imġiba industrijali qed iwassal għal dan il-prodott. Jiena naħseb li b'dan il-mod aħna nkunu nistaw eh, niksbu ħafna jekk dan ikun ir-riżultat ta' Rio, ġifieri ikun tip ta' dot frank tip ta', ta labeling u anki nkunu din nofru effiċenza jien naħseb li din tkun dan ikun riżultat kon konkret u aħna din nippruvaw ukoll noħol u eh, dot frame agreement jew inkella tip ta' direttiva simili. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq l-istess tip ta' rizorsi ta' sourcing. Għanna imġiba ta' industrijali, pero għalhekk fl-aħħar pero mhux l-inqas, naħseb li Rio għandu jkun eh, għan biex noħol u tip ta' micromanagement għanna sistema tal-kop, għal sistema seħa tal-makro bejn il-pajizi anki bejn il-kontinenti, u jena nasib li dan għandu jkun summit ċittadini, ġifri kif nistaw nejnu ċittadini, kif nistaw nikontribwixxu għal ħajja ta' xaħat fl-Afrika bil fejndom il-faqar tal-enerġija u anka eh, nuqqas ta' enerġija sostenibli, ġifri jekk aħna ħan namlu proposti tangibli għal eh, livell aktar żgħar ta' industrija, naħseb li dan ikun tkun kun eh, tikketta tajba ħafna għal dan is-summit. Dank Judith Merkis. Als nächstes spricht dann Vittorio Prodi, darauf folgt Peter Liese. Vittorio Prodi, bitte. Grazie. Signora Prodi, grazie tassew Jiena naħseb li hawnhekk ma nistgħux nitilfu l-opportunità f'dan ir-Rio Plus 20 għaliex il-Rio tal 1999 kien importanti ħafna minħabba l avanzamenti li saru anke l-kunċetti prinċipali għandna l-biodiversità, niftakru li ksibna l-biodiversità hemmhekk, il-kunċett ta' sostenibilità wkoll. Għalhekk jiena naħseb li hawnhekk għandna nkunu għalbina anke f'dan l-istadju dan għaliex aħna għandna bżonn ċertu kunċetti u għażliet fundamentali Fl-opinjoni tiegħi dawn l-għażliet fundamentali għandhom ikunu aktar espliċiti għal meta ħna insejħu affarijiet ġeneriċi barra mill-lim il-GDP, ġifri irridu nifmu kif nistaw imorru li lin mill-GDP u kif dan jista' jkun il-mod kif aħna nerġaw nivvintaw, nerġaw nadattaw iċ-ċiviltà tagħna. Dan juri wkoll prinċipju fondamentali li hija iċ-ċentralità tal-persuna l-konċett ukoll ta' ġid komuni. Jiġifieri fiħdan dan kollu naħseb li għanna l-ħtieġa li nisħu aspetti anki ta' gwaljanza li ma ferm importanti. Sissa ħna isnihom mill-perspettiva ta' l-ilma, l-aċċess tal-ilma. Però jiena naħseb li fuq kollox eh, rigward l-ilma, eh, l-ilma għandu problema waħda. Eh, għax aħna wara kollox għandna l-enerġija, ma manna, manniex riforniment minn barra, u allura irridu nniedu prinċipju ta' aċċess ugwali għal rizorsi naturali. Ġifri, mill-persuni kollha eh, għal-futur tal-ġenerazzjonijiet kollha. Ġifri konna tip ta' ankra biex nevitaw li wieħed eh, jakkapparra jisfrutta il-rizorsi miflok ikun hemm ugwaljanza għal kulħadd għal dawn ir-riżorsi. Ġifieri dan irid ikun parti importanti mill-bażi tagħna għal dak li l-koeżjoni ta' soċjetà tagħna u anki il-kapaċità biex naslu għal ftehim fuq livell globali. Għalhekk jiena l-ewwel ħaġa qabel kollox nixtieq nirringrazzja il-Kommissjoni u l-Kunsill għal dak kollu li jagħmlu, ovvjament jiena ninsab għad dispożizzjoni tagħkom bħala delegat uffiċjali tal-Parlament frio eh, plus 20 u barra minn hekk inkun aktar speċifiku fuq daw il-proposti. Imma nemmen li irridu nkunu wkoll verament għalbina dak li għandu xieqsam mal-proposti. Għaliex dan il-mod biss aħna nistgħu nuru xinu ma l-premessi tana għal rapport aktar birreqqa kem dak li nduxesa ma l-komunitajiet lokali kif ukoll il-komunità internazzjonali. Grazzi. Vielen Dank, Vittorio Prodi. Jetzt spricht Peter Liese, darauf folgt Karl. Grazzi tassew, senat il-kelma il-Peter Liese un bat il-Karl Schluher. Grazzi tassew, grazzi il-Kommissjoni il-Kunsil. Mela, punti speċifiċi li jina nishtiq nqajjem L-ewwel qabel kollox meta jkollna entità diskreta bħal ġnus maquda u jina fil-fat kelmt mal-kollegi tijaj u għawnek għan ħafna elementi fl-imkien għanna l-ambjent, s-saxħa, nitkelmu kol ma entita bħal WHO, ġifri jider li għan problemi anki għal WHO Eh, mhux kollox mi ħarir, però ma nishtiqx nirżarma din l-entità. Aħna ma rridux nżarma nżarmaw anzi rridu nsaħħuha. Il-problema bil-ġnus maquda hija entità li tuħu deċiżjonijiet in-nies jinġabru fl-imkien u jihdu deċiżjonijiet u dawn id-deċiżjonijiet jgħaddu għal kulħadd, però ma nistgħux ngħidu li Eh, m'għandniex bżonna, però din l ħagġa ma teżistix għall-ambjent, ma teżista m'hemmx entità fejn il-Ministri taqgħu flimkien u jieħdu eh, deċiżjonijiet kif jisieħ bil-WHO, jena nasab l-ambjent jixraqlu eh, li jkun hemm dan it-tip ta' forum, din it-tip ta' entita'. L-entitajiet tal-ġnus ma'uda ħafna drabi narawhom li mhux qed jaħdmu tajjeb, forsi jkollna bżonn reviżjoni tal-ġnus ma'uda, però ma jinnux ikollna entità diskreta ta' ġusma maquda li rappresenta l-ambjent fuq il-vel globali. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Kunsill verament ridu jħarsu li dan l-argument li aħna niżilna f'dan il-regolament eh, u jien ħadd nota bil-miktub u għat li pajjiżi bħal Gwatemala li ħadu l-impenn biex eh, kollhom żvilupp sostenibbli jiena u kol rajt diskrepanza kif u kol eh, rajt f'pajjiżi oħra jeżisti għanti ħafna għarfu l-ħtieġa biex ikun hemm żvilupp sostenibbli, però Is-sitwazzjoni għara unek, il-ministri għazbis eh, jitkelmu fl-imkien, aħna kanna laqa fil-Gwatemala fejn il-ministri għazbis daw jitkelmu fl-imkien, il-ministri ta' ċina, tal-Istati Uniti, aħna noqdu nitkelmu ħafna fit-tul dwar il-ETS, u l-iskemi ta' parti dwar l-emissjonijiet imma meta meta morna fil- Summit ta' Rio, il-Ministri ta' Trasport kellhom dawn it-tip ta' problemi bejnietom. Allura nittama Mela, jew jieqfu jgħidu l-istess eh, kliem u jirrepetu l-istess affarijiet fuq Rio Plus 20 jew jgħidu li huma kontrija. Ma joqgħodux jivventaw argumenti kontra l-Unjoni Ewropea kien kunu naqbel ma bdew in-negozjati. Grazzi ħafna Karl Schlutte. Inti semmejt il-klim ekonomija ħadra ħaġa li nismaw fuqa spess u li tfisser affarijiet differenti kull darba ekonomija ħadra ma tfissirx tkabbir bajnuna teknoloġika li taħdem favor l-ambjent bl-istess inflazzjoni u ekonomija bbażata dejjem iktar fuq self. Imma l-iktar l-unika ħaġa hija illi l-affarijiet isiru b'mod iktar favur l-ambjent fuq level teknoloġiku. Jiena naħseb illi l-ekonomija ħadra ta' veru hija mhux biss waħda li hija sostenibbli minn perspettiva ambjentali imma wkoll minn perspettiva ta' solidarjetà. Naraw li l-ifqar pajjiżi fid-dinja għandu jkollhom uh, sem iktar ġust ta' riżorsi dinjin. U dan ifisser ukoll li soluzzjoni bbażata fuq it-tkabbir hawnhekk biex noħolqu iktar tkabbir ħafna drabi anki billi nużaw aċċess faċli għal kapital, etc. Da mhux se jaħdem fil-sens ta' ekonomija l-ħadra li xiek il-politika tagħna tirnexxi dejjem se nużaw iktar rizorsi jew inkella sem akbar mill-li misna tar rizorsi. Mela xi tfisser ekonomija ħadra meta nsemmuha din da ma jfissirx tkabbir aħdar għaliex xdana mhux se jsolvi l-problemi li, li eh, joħolqu l-sfidi dinjin Għalija dan fil-fema tija għandu jinkludi wkoll dimensjoni soċjali. Grazzi ħafna Sir Schlitter, Sir Lafutski u Signora Sandrine Bellier. Grazzi ħafna Sir President kentejn dwar dak il qal Karl Schlitter meta nitkellmu dwar l-ekonomija l-ħadra fl-Ewropa. Jider li għanna l-idejat ċari ħafna, għanna ħafna idejat dwar xini definizjoni ta' din l-ekonomija l-ħadra u fil-Parlament Ewropew għanna nkunu kapaċi li natu definizzjoni tagħha. Fl-interpretazzjoni ta' svilupp eh, għal ta' dak il-pajjiżi l-foqra huwa diffiċli ħafna li nispjegawlhom u għom li l-ekonomija l-ħadra mhix xi nazba li qed eh, ħejju s-sinjuri, pajjiżi sinjuri għaskapitu tal-pajjiżi aktar fqar. Mhijiex xi ħaġa faċli li tikkonvinċihom għalhekk jiena nixtieq li nisma' idejat iktar speċifiċi. Jiena nixtieq nirringrazzja l-awturi eh, ta' dawn il-mistoqsijiet għaliex dawn jippermettu l-na li niftħu diskussjoni Għalla volja għandi xie oġġezzjonijiet għall-użu ta' kelma waħda ġifiri il-kelma sikur, bl-Inglis secure. Jina nemmen li l-Kommissjoni Ewropea jew il-Presidenza tal-Konsil waħedhom ma jistawx jiksbu xejn fuq ix-xena eh, dinija, jistaw jaħdmu kemm iridu imma jekk jiena nistaqsihom kif jixtiequ jiżguraw illi eh, issir riforma tal-ġnus maquda naħseb illi dinja xi ħaġa impossibbli għall-Ewropa. Hemm bżonn li konna ftehim globali ma nistgħux niżguraw li jsiru ċerti affarijiet waħedna. il-kwistjonijiet li seġu indirizzati fil-Rio Plus 20 għandhom ikunu iktar speċifiċi, iktar lokali u iktar għandhom ikunu rip ċittadini ħafna drabi nisimgħu dejjem l-istess għanijiet, dejjem nisimgħu l-istess pritki fuq it-kabbir sostenibbli, imma jekk aħna ma nofrux idejat konkreti u speċifiċi uh, se għanna wiċna l-art. Punt wieħed illi nixtieq nisħaq fuqu uh, hemm affarijiet illi wieħed faċilment jista' jiksibhom bħal pereżempju fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart jew il-recycling ir riċiklaċ il-nġis tal-ilma u kif nistaw nġildu kontra tijaw, jien il-li nistaw nsibu soluzzjonijiet u nofruhom lil pajjiżi li qed jiżviluppaw. U Naħseb illi mortu f'pajjiżi fit-tropiċi, però mbagħad rajtu li qegħdin jinħarqu l-miżbliet. Naħseb hemmhekk ukoll hemm bżonn li jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ambjent. Hemm bżonn li ngħidu nħeġġuhom biex ikunu iktar sostenibbli jieħdu sib l-ambjent imma għandna wkoll ngħinuhom biex joħolqu impjiegi ċittadini tagħhom. Jiena naħseb illi dawn l-anijiet speċifiċi ikollhom appoġġ globali meta wieħed imur l-Indonezja u l-Malasja huma wkoll imħasbin dwar il-kwalità tal-ilma tagħhom dwar l-ambjent li jgħixu fih. Għalhekk jiena naħseb illi dan huwa suġġett speċifiku ħafna li faċilment ikun hemm ftehim fuqu hija xi ħaġa li tista' tkun implementata ħafna iktar faċilment milli aħna noqogħdu ntajru l-bandiri u nitkellmu u nħamp u ngħidu li rridu neqirdu l-faqar. Għaliex l-Unjoni Ewropea żgur li waħedha ma tistax teqret il-faqar madwar id-dinja. Is-Sinjura Sandrine Bellier. Grazzi, President. Jena rrit eh, nitkellem eh, fil-qosor issa għaliex il-kollegi tiegħi kollha għalu ħafna affarijiet milli jiena rrit ngħid jiena. Eh, smajt it jesprimew ħafna fuq il-nuqqas ta' preċizjoni f'dak li huma eh, l-anijiet tagħna u l-impenn tagħna u l-Kunsill ma tantx qed jispjegalna dwar dak li jista' joħroġ minn dan ir-raba ehm, konferenza favur il-dinja. il eh, dinja Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. X'inhuma il-garanziji li aħna għandna għal definizzjoni tal-ekonomija ħadra, svilupp aħdar u dak li jinkludi, li jinkludi eh, l-aspett ta' solidarjetà u sostenibilità. Naħseb li dan huwa element eh, importanti ħafna il-Parlament Ewropew fil-kontesta rizoluzzjoni taħħa saħaq fuq eh, dan li kunem garanziji ta' zvilupp eh, sostenibli li nistaw komplu naħdmu fuqhom fl-Ulju tal-2012, batina ma tantx fimt f'dak li qalet il-Kummissjoni u dak li qal il-Kunsill fejn wasalnew x'inhi s-sitwazzjoni għal dak li huma in ta' organizzazzjoni dinjija għall-ambjent indipendenti fej wasanna fil-tfassil tal-istatut, il-budget, il-missjoni tagħha u nixtieq illi forsi uh, tajdu li ftit iktar dwar dawn. Grazzi. Vielen Dank. Grazzi ħafna, Signora Bellier. Smajna minnanti il-kellima kolla. Naħseb illi kienem bżon u kienet ħaġa tajba illi semmejna xoħut minn dawn il-punti u anki biex eh, naraw xifisser ħafna mill-klim illi nisimaw ħafna bieħ. Xiridu najdu eh, meta najdu tkabbir jew ekonomija ħadra. Emmin qal illi bżon li dak li aħna nikdbu fil-dokumenti tagħna u dak li aħna najdu ikun niftihom aktar faċilment. Imbagħad hemm aspetti iktar prattiċi dwar l-implementazzjoni sur lize għal semma xaħġa dwar l-ETS u l-avjazzjoni. Aħna fil-konferenzi dejjem ngħidu l-affarijiet li suppost ngħidu, imma meta niġu għassi no li tal-lemmin ma tafxini tagħmel li taxxelluk mod partikolari fl-istati illi semmejtu. Intom, naħseb li damna kienu punti essenzjali importanti li nsemmuhom. U l istituzzjoni iddu jkunu formati wkoll u koll wkoll s-sabdi mistoqsija lill kummissjoni il-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna kemm hu involut? Ta' kollu li, li aħna qed nagħmlu bit-Trattat ta' Lisbona, aħna ħloqnieh, fassalnieh dan it-trattat imma xi dwar l-politika dwar l-ambjent, politika favur il-klima. X'qed isir bejn il-konferenzi fuq dawn l-affarijiet? hemm xi diplomazija fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-klima u ħlasijiet ukoll. Il-finanzi il dejjem se jkunu eh, problema, kullħat imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jgħid min se jagħmel tajjeb għal dawn l-idejat, nafu li hemm ċerti stati membri li huma midjuna lek ma nafux minn fejn se jiġu l-flus għal dawn il-pakketti li qed jiġu proposti. U dan kulħadd jaf bir-realtà, ir-realtà x'inhi x'inhi l pożizzjoni tal kummissjoni u l-Kunsill eh, f'dak li rigwarda il-finanzjament. Talba l kummissjoni il-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew dejjem kienet involuta bisħiħ għaliex wara dawn il-konferenzi hawnhekk fil-Kumitat tal-Ambjent jew f'kumitati parlamentari oħrajn, aħna rridu nadottaw il-leġislazzjoni rilevanti. Għalhekk għannom tal-Kumitat nixtieq nagħmel appell. Hekk joġobkom tistgħu tinvolvuna mill-bidu kienem eh, kien hemm briefing dana għamminni konferenzi oħrajn. U dan din hija talba li qed nagħmel għan-nom tal-komitati. Da biċċa xogħol hawnhekk hemm 11 il-membru li se jmorru Rio u ikun iktar faċli għalina eh, jekk aħna eh, li aħna niksbu appoċ għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, sa nkunu rappreżentati sew fl-esperjenza tiegħi meta eh, persuni jitkellmu wiċċ imbwiċċ jirnexxilhom iwasslu messaġġ b'mod iktar ċar Għalek, jekk joġobkom, id-delegazzjoni ta' l-envi għanda tkun involuta mill-bidu net għal dak li huma briefings u anki kooperazzjoni li tiġi wara. U ovvjament l-istess talba e, issir l-presidenza daniza għalix huwa biss billi namlu dan illi aħna jirna xinna niksbu xi riżultati e, sinifikanti fis-summit. Issa nisimgħu minn il-Kummissjoni u mbagħad il-Kunsill biex jikkonkludu. Thank you, Mr. Grazie tassew, Sur Chair. U grazzi tal-numru ta' kommenti u reazzjonijiet li konfermaw għalmenu li kummissjoni li il-tħassib tal-Parlament fuq il-riżultat iqarbu ħafna lejn dawk tal-Kummissjoni Ewropea, ġifiri riżultati konkreti u prattiċi u għam messaċ ċar Jek t-permettu li nixtieq nikkommenta u anki nwieġab għal numru ta' mistoqsijiet li tqajmu. L-mistoqsija kellha x'taqsam dwar il-fat kif għana negozzjaw anki il-Kommissjoni u l-Kunsil flimkien mal servizz estern tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xisama negozjati. Ġi ngħidilkom li l kooperazzjoni eccellenti, ġivri Iva aħna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-presidenza permezz ta' mod formali u anki informali u anki xejna fl-imkien tim ta' negozjati li huwa mamul minn rappreżentanti mill-Kummissjoni, mid-delegazzjoni ta' New York, fisem li jaħdmu fisem il-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea u hekk għandna naħdmu għaliex aħna ma nistawx neħlu ħafna ħin fuq diskussjonijiet interni. U bla dubju aħna ħadna nota tax xewqa tal-Parlament Ewropew u anki delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li tiġi informata u fil-fatt aħna edin inħejju fact sheets u briefings biex inkun nistaw inqasmu ma dawk li jixtiequ jirċivhom bħal membri tal-Parlament Ewropew. Bla dubju ħana ser nħarsu li l kwistjoni. Dak jendu jxjaqsam mattini mistoqsija, ġifiri il-pajizi ta' sviluppu l-G77 u anki l-kwistjoni ta' Deben. Rridu naraw jekk din nistgħu nisfruttaw, jew inkella jekk nistgħu x'insibu msieħba fost il-pajjiżi tal-G77. Ovvjament aħna nistgħu nagħmlu hekk, il- G77 ma jridux li l-grupp tagħhom ovvjament imur direzzjoni differenti, però f'realtà huma qed jagħmlu hekk. U dawn qed jagħmlu hekk huma l-pajjiżi Afrikani xi jinsabu rib ħafna l-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea f'dak li x'jaqsam ma' sitwazzjoni ta' Rio. Ġifieri bosta pajjiżi adottaw pożizzjoni komuni u li hija konkreta u tqarreb ħafna il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, però mhux biss pajjiżiet tal-Afrika, imma hemm ukoll sfumaturi differ sfumaturi jeżistu fil-pajjiżi tal-G77, speċjalment meta mbagħad jiġu madwar il-mejda u ma jaqblu fuq dinamitur eh, żgħir zaħir ħafna, ma jkun komuni. Il-kollega tijaj, Mikel, mill-Danimarka, u dak li għal dwar dak li tkellem għal fuq New York, u delegati jemmek mandom ikunu l-uniċi li jennegozzjaw. biss għaliex importanti li kolna tmexxija politika f'dan il-proċess għaliex uffiċjali u anki dip dip diplomati mhumiex pożizzjoni li jaslu għal riżultati konkreti u għalhekk il-pożizzjoni politika bl-inklużjoni tal-Parlament Ewropew anke minn dal-istadju l-qudiem ser ikun meħtieġ u ser ikun essenzjali. Fil-fatt, e kifet nitkellem għal menu dal-ħodu, il-Kummissjoni Ewropea kollha kemmi u mhux biss Peebalks u Podoċnik iddiskutew dwar il-kwistjoni ta' Rio u għabbażi ta' din il-nota u kol. U iġifiri xanda tkun il-pozizjoni politika, ġifiri xanda tkun l-impetu ta' negozjati. Dawn il-prioritajiet li nasemmejt u ma ċen kienu ċentrali f'dan id-dibattitu u fil-fat ġew eh, maħsuba bir-req anki f'dak l-industrija ma' sigurtà li kellu anki kwistjonijiet marbuta mal-faqar. Jekk aħna nimminaw ovvjament il-bażi prinċipali tal rizorsi Nkunu qegħdin nolqtu l-aktar il-persuni foqra fil-pajjiż qed jiżviluppaw. Allura hawnhekk qed nippruvaw għandek għandna aġenda tal-eradikazzjoni tal-faqar u anki aġenda sabiex toħloq sigurta għall-ikel li għandha tkun wara kollox il-priorità fis samitarjo Dan id zero draft ovvjament aħna rigward dan id zero draft nħossu bħalkom li mhuwiex komplet u tentattiv mill-Aġenziji tal-Ġnus Maquda biex flimkien permesta ta' 6000 paġna sottomissjoni li donnom sejn f'direzzjonijiet differenti Hawnhekk nistgħu ngħidu diġà li l-loġika mhix qiegħda hemm, struttura tal-istorja miex qiegħda hemm, u allura jonqos ħafna xorx jisir fuq dan il-qasam fil-ġimgħat li ġejjin. Fuq kwistjonijiet konkreti li tqajmu bħal pereżempju il-fat li rridu nimxu l-qoddim dak li huma databases ta' informazzjoni u l-kontabilità u l-agenda kollha kemmi ta' kif aħna inkejlu l-progress, ovvjament aħna nistawx eh, niksbu xi ħaġa jekk ma nkunux nistgħu inkejlu l-anijiet tagħna jew il-progress li jista' jsir f'dew ma' kwistjonijiet li ġew diskussi bir-reqqa. Uħut minnom u ħafna aktar maturi biex inkun nistaw immexxuhom qudiem fin-negozjat minn oħrajn, però issa il wasal iż-żmien biex naslu għal idejat konkreti. U dawn ser naħduhom naf fuq il-mejda tan negozjati Fl-ħarnet, din id-definizzjoni tal-ekonomija tajba l-ambjent diġa jider li jenftejm li irridu nibdew nitkelmu dwar ekonomija aktar tajba l-ambjent u aktar inklużiva sabiex nqisu koll l-aspett soċjali, ġifri ma nabbandunawx dan l-aspett. U aħna, pala Ewropej, suppost ninsabu fl-aħjar pożizzjoni fil-politika tagħna jekk inħars li l-qija tad-dinja. Jiġifieri, l-Unjoni Ewropea għandha esperjenza ta' ta' fatturi soċjali fil-politika ekonomika tagħna. Però id-definizzjoni u il- u kemm jidher ċar dak li aħna qegħdin ngħidu huwa essenzjali. Iġifri hawnhekk qed nitkellmu u ngħidu li qegħdin naddottaw l-iżvilupp ekonomiku tagħna għar-realtajiet tal-limiti globali li jeżistu u anki ir-realtajiet taħt iġid soċjali. Ġifri din i ekonomija tajba, nadifa, l-aħar punt u xinu il-finanzjament strateġiku. Ġifri il-mezzi ta' implementazzjoni li ma jinsawx nevitawhom bla dubju dinja kwistjoni li diġa daħlet fin-negozjati anke f'dak li huma responsabiltajiet differenti. U l-messaġġ tagħna fil-fatt kien ċar, kemm fuq il-vel formali kif ukoll dak informali. Sissa tantx hemm aptit aktar biex meta ħars li rizorsi li, pero aħna nisabu f'pożizzjoni biex inħarsu l-ewwel qabel kollox għal kif aħna nistgħu nixtu nifukaw aktar ir-riżorsi tagħna u anki dak li għandu xieqsa ma' l-ODA l-Official Development Aid u anki li l-attenzjoni tmur fuq il pajiz li għadhom met l-inqas li qed jiżviluppaw, però da kollu mhux ħajkun biżejjed Ġifiri, jekk xaħat iħor ser jħallas il-prezz ta' ħadd iħor ma naħsibx li dan huwa eh, dak li nixtieq u hawnhekk qed nitkellmu dwar tranzizzjoni, interess ta' kull pajjiż dak li hu eh, kwistjonijiet ekonomiċi, ambjentali u fejn teħtieġ lajnuna biex nibnu kapacità li għandha tkun disponibbli ovvjament ja neċessarju, pero finanzjament huwa neċessarju kollu għalhekk qed nippruvaw niksbu finanzjament internazzjonali istituzzjonijiet internazzjonali biex kun jistgħu jappoġġjaw dan din id-direzzjoni l qudiem U jidher li hemm idea ċara li għandna bażi ta' riżorsi u l-Unjoni Ewropea ikkonfermat l-anijiet tagħha ta' l-ODA U fil-fat dan kien ukoll il-messaġġ tal-Kummissarju tiegħi, ġifri mhux ħammur l-lim minn dan, però da kollu mhux ħajkun qed isolvi it-tranzizzjoni u għalhekk aħna rridu nimmobilizzaw riżorsi pubbliċi u privati għal eh, l-investiment f'din it-tranzizzjoni. Jiena nixtieq niqaf hawnhekk Umbat nħalli eh, punti l-oħra l-kollega tiegħi tal-Konsil. Grazzi tassew. Und jetzt möchte ich nochmal dem Rat das Wort geben. Grazzi ħafna. l kummissjoni issa nisimgħu minn is-Sur Aaron Hansen għall-Kunsill. Grazzi, Sur President, nitkellem fil-qosor ħafna anke l-Presidenza tixtieq tirringrazzjakom għall-kommenti u mistoqsijiet ħadna nota tagħhom il-koll u uh, nirrepeti dwar kif qegħdin eh, dak li qalet il-Kummissjoni dwar kif huma dejjen innegozjati f'New York aħna qed nagħmlu ħilitna biex noħolqu tim illi jkun qawwi ħafna fin-negozjati hemm bżonn li jkollna leħen wieħed u leħen qawwi. Aħna bħala Presidenza se nagħmlu ħilitna biex ninvolvukom bħala uh, membri tal-Parlament Ewropew meta tiġu Rio Nirrepeti dak li daqalli għalli Sur Makala u l-ura għal-mistoqsija. Aħna fiduċuzi li il-Konsil se jibat sinjal qawwi, il-Konsil Ewropew se jibat sinjal qawwi dil-ġimma IVA aħna ċerti illi dan il konsil Ewropew se jibat sinjal qawwi jagħtina direzzjoni għal ħidma tagħna bħala negozjaturi u anki il-Ministri tal-Ambjent il-ġimgħa d-dieħla koll se jiddefinixxu il-mandati u jaslu iktar rip għal biex jisibu definizzjoni ta' ekonomija ħadra, mus se noqgħod nidħol fid-dettalji issa, imma palissa qegħdin nitkellmu dwar ekonomija ħadra li tkun inklusiva sabiex ninkludu wkoll id-dimensjoni soċjali f'din l-ekonomija l-ħadra. Grazzi. Sur Gebrandi. Nirringrazzja l kummissjoni u l konsil Għanna l-istess agenda imma jina nħoss mux li jem nuqqas ta' ambizjoni għax intom għandkom ambizjoni intom il-negozjaturi għad stant intom tafu fuxinu mal l-possibiltajiet imma fl-istess ħin titkellmu dwar ħtieġa ta' tmexxija politika. U jien naħseb illi dan huwa l-qofol f'dan il-moment. Ġifieri hemm bżonn illi jkun hemm tmexxija min-naħa tal-Unjoni Ewropea u jiġifieri mhux tmexxija kif ġiġi ma tmexxija propju mill-kapijiet tal-pajjiżi Ewropej. U hemm bżonn ukoll li dawn il-mexxejja jieħdu impenn nistenna bil-ħerqa il-konklużjonijiet tal-Konsill Ewropew ta' nhar il-ġimgħa ma tantx jien fiduċus għaliex eh, jekk niftakar sew il-mod kif il-Konsill ikkonkluda fuq il-biodiversità u l-użu effiċjenti tar-riżorsi, dak ma kienx il livell ta' ambizzjoni li hemm bżonn jekk aħna rridu illi summit ta' Rio jirnexxi Mannix nissottovalutaw l-opportunità illi se fl-20 ta' ġunju u il-bżonn ukoll illi aħna niġu u naslu għal konklużjonijiet qawwijin u sodi wara dik il-laqa. Dak l-ewwel punt, mbagħad it-tieni net wara l ismajt il-kommenti ta'kom fuq kif inu eh, qed jiżviluppaw in-negozjati naħseb li il-Brażil ukoll il-pajjiż ospitanti jista' jkollu rwol importanti Taħseb illi aħna pala membri tal-parlament nistaw namlu xaħġa biex ninfluenzaw il-Brazil? Fl-istessin aħna għanna u koll il-networks tana ta' membri parlamentari li għandhom nejn e, ikunu lesti illi e, jisprunaw il-gvernijiet tagħhom milli il-gvernijiet infushom għandhom e, xewqa illi jimpenjaw ruħom u jimxu l-qoddim. Jina fiduċus illi tim ta' negozjaturi li hemm bħalissa il-Presidenza Daniża, Kumsil, Kummissjoni. Imma l-affarijiet isiru iktar diffiċli meta eh, nitilaw pass eh, tarġa jew skaluna il-fuq għax ikun hemm ħafna iktar irjuż kbar. U għaldaqstant nistaqsi kif nista' niżguraw illi konna tim ta' negozjaturi li jkun qawwi li jkun konvinċenti għanna l-President eh, tal-Kommissjoni li se jkun prezenti u koll. Jina nishtiq nikkonkludi billi nawguralkom kull suċċess u eh, nishtiq u koll li kolkom il-kuraċ tkunu iktar ambizjużi waqt il-negozjati. U forsi tissaw u koll Eh, tibatulna xi aġġornamenti bil-miktub fi xhur li ġejjin sabiex aħna nkunu eh, ninżammu aġġornati sakemm jasal il-jum ta' din il-laqa. Grazzi ħafna Sur Gebrandi. Naħseb illi dak kien dibattitu ta' sew utli għaliex eh, baqa tliet xhur oħra biex tibda din il-konferenza. Għandi l-impressjoni li għatem lok għal titjib illi nistaw namlu iktar f'ta' tletxur xhur li baqa' hemm bżonn illi il-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa joħroġ b'messaġġ qawwi din hija importanti se jiġu deċiżi ħafna affarijiet waqt dik il-laqa u ħafna affarijiet li għandhom uh, x'jaqsmu mal-klima, mal-ambjent u dawn l-affarijiet uh, uh, qed sur jisiru ħafna iktar urġenti għal daqstant bħala istituzzjonijiet hemm bżonn li nagħmlu ħafna ħafna iktar biex naraw li ma nitilfux din l-opportunità sabiex of f'Ġunju il-konferenza tkun waħda li tirnexxi. Għaliex konferenzi oħrajn ġew u għaddew il-konferenzi COP per eżempju u eh, rritnajt ngħid li meta nkun qed nagħmel ir-rondi tiegħi fil-kostitwenza tiegħi u nitkellem dwar dawn il-konferenzi, eh, nieħu l-impressjoni li ċ-ċittadini tagħna qed jaqtaw qalbhom. Ma jemnux illi aħna nistgħu niffaċċaw dawn l-isfidi minħabba wkoll il-kriżi li għaddejjin minna li edha propju tifla ġellana l-kol, għalek hemm bżonn li tassew nimpenjaw ruħna bisħiħ dawn it-tliet li baqalna, naraw xi strateġiji nista' nfasslu, naraw nistaw nagħmlu u flimkien mal-Presidenza Daniza u l-Kummissjoni immorru rijaw u namlu ħilitna biex niżguraw li l-konferenza tirnexxi. Għaliex eh, Jena ma naħsibx li konferenzi li siru għal xejnu u ma jatwebda riżultati pozittivi qed jgħinuna l-inna. Għal daqstant nistenna bil-ħerqa din il-konferenza frio. Grazzi ħafna. Il-punt li mis, punt 13. Għamnek u koll għanna mistoqsija orali mis-Sinjura Belje u għamnek irrit najt illi għanna uh, team ta' uh, eh, kamera men minn uh, eh, stazzjon ta' televizjoni Euh, France 3. Mela, l-ewel għannat il-mikrofonu l-Sinjura Belje. Grazzi, Sur President. Jena se nieħu l-ħin li li u niprofa nkun ċara kemm jista' jkun. Jiena kieku kont nishtiq li il-Komitat ta' l-Ambjent kien eh, trattat indaqs bħal komitati oħrajn tal-Parlament bħal dak tal-Iżvilupp jew il-komitat eh, inta u li intalab illi jati opinjoni fuq l-implikazzjonijiet tal- eh, tal-akta, jiġifiri il-ftejim kummerċali kontra l fassifikazzjoni b'mod partikolari fil-qassam tal-agrikoltura u l-biodiversità. Akta huwa suġġett jaħraq ħafna Eh, fl-Europa bħalissa u għamnek fil-Parlament Ewropew dil-ġimma eh, qed jissemma ħafna anki minħabba eh, l-effetti li dan se jkollu fuq l-użu ta' l-internet, fuq l-inkompatibilità ta' trattat mal-drittijiet fondamentali imħarsa mill-Karta ta' drittijiet fondamentali Ewropej. Imma jidher ukoll illi mod kif inhu miktub dan it-test illi mhux biss it-test irid jirregolamenta l-falsifikar ta' beni materjali u l-attività fuq l-internet minħabba mill-piraterija jikkonċerna wkoll regolamentazzjoni fuq livell internazzjonali ta' prodotti li huma eh, jistaw ikunu uh, eh, ikollu privattiva fuqhom. U il-mistoqsija tiegħi għal l-Kummissjoni fuq dan hija llum għaliex jekk aħna rridu nirregolamentaw fuq livell internazzjonali u nħarsu dak li jista' jkun ikollu privattiva fuq hemm ċertu eh, mediċini pereżempju imma wkoll jolqot il-żriraħ ċertu prodotti tal-ikel, veġetali u tal-annimali li l-lum fl-Unjoni Ewropea huma brevettati aħna għanna mijiet ta' talbiet għal privattivi li ġu prezentati kull sena unnek fl-Unjoni Ewropea u dan li l lien mill-OGMs, eh, jew GMOs, ħafna eluf ta' pjanti ta' zrira li huma għandhom privattiva fuq livell Ewropew imma dan il-privattivi ntalbu wkoll minn żewġ kumpaniji multinazzjonali kbar ħafna. Siġanta u Monsanto meta jkun hemm xi diskwit fuq xi żerrija jew speċi jew li tkun taqa kemm taħt brevet imma anki taħt eh, ċertifikat eh, kov li eh, mdem dan il-prinċipju li ħares il-dawn il izriraħ u il-dawn il-prodotti veġetali anki jekk ikun per eżempju kas ta' speċi jew eh, ta' l-analizi tal- tal-leġislaturi jgħidu illi huwa il-brevet il illi japplika u illi jeleb din is-sistema ta' protezzjoni li teżisti illum fuq dawn iċ-ċertifikati ta' kisba veġetali jew oriġini veġetali. Ġifiri hemm ħafna illi eh, jista jintilef għalix eh, se jkun hemm effett fuq l-użu tal-art, eh, sigurtà tal-ikel. Siru u illum l-lum għal ċerti ċittadini tagħna limitazzjonijiet ġuridiċi imma anki finanzjarji l-agrikoltura Ewropea edha sir dipendenti U f'dan f'din il-fażi ta' diskussjoni għal din il-kwistjoni tal-integrazzjoni u tal-fatt li żriraħ u l-agrikoltura tagħna se jkunu koperti minn dan il-ftehim akta, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija ċara ħafna lil kummissjoni Ewropea. Illum fil-kuntest ta' negozjati ta' dan il-ftehim jew dan it-trattat, x'inhuma il-miżuri, x'inhuma il-garanziji li qed jittieħdu biex niskuraw għal-ġejjini il-protezzjoni kif eh, jeżisti palissa il-ċertifikati kof fi territorju Ewropej li ma garanziji, li ma protezzjoni għal biodiversità tagħna u il-ġejjini ta' diversità tal-agrikoltura Ewropea. X'perspettivi fil-kuntest ta' dawn il-miżuri provduti mill-flakta għal ċittadini u għas u l-indipendenza fil-qasam u l-provista tal-ikel. Grazzi. Issa nati l-mikrofonu l-Kommissjoni. DG Trade. Grazzi, Sir President. Il-Kommissjoni dejjem appoġġat il-pozizjoni li akta ikopri id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ikunu xikunu il-brevetti, indikazzjoni ta' eh, oriġini ġeografika, eċetera. akta huwa ftehim li għandu ilan illi iħares kontra il-falsifikazzjoni fil-dinja reali u anki fil-dinja virtuali għal dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji kummerċali ma' pajjiżi terzi. Il-fatt li l-akta tkopri drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha huwa kompatibbli u fil-fatt huwa diġà definit fl-Ewropa fil-qafas leġislattiv Ewropej mill-direttiva eh, tal-2048. Din il-pożizzjoni tal-Kummissjoni anzi, il kummissjoni tixtieq tiddefendi il-pozizjoni tagħha billi tfakkar il-tweġiba bil-miktub illi tat eh, fuq dan l-istess punt. Aktar tipprovdi ċerti eċezzjonijiet ma danna ukoll għal ċerti drittijiet, per eżempju il-privattivi huma esklużi mis-sezzjoni eh, penali u tad-dwana ta' dan l-ftejim u l-kopertura wkoll hija eh, fakultattiva fil assassin l-akta mux qiegħed hemmhekk biex jiddefinixxi il-kunċett ta' proprjetà eh, intellettwali. Mhix qed hemmhekk għalhekk. Dak huwa diskors ieħor. Huwa leġittimu, jiġifieri protezzjoni ta' eh, speċi ħajjin iwa interessanti, leġittimu imma m'għandux jaqsam mal-ftehim aktar l aktar huwa trattat illi jagħti legali ta' proċeduri ġudizzjarji u leġislattivi għal dak li għandu xaqsamma proċeduri ċivili u penali u amministrattivi għal dak li għandu xaqsamma proċeduri ta' dwana. U eh, huwa trattat illi faċilita l-aċċess għal ġustizzja. Imma l-akta m'għandix il-lan illi jgħid legali u dak li mhux hija l-leġislazzjoni tal-firmatarja dan il-ftajim li definisġi dawn se jkunu u xejn fil-ftajim akta ma jżomna mill-li nkomplu nevolvu għam dawn il-konċetti. U il-Kommissjoni laqas ma tqis li l-akta toħloq xi miżuri fuq il-brevetti u il-privattivi fuq iż-żrieraħ. Kif qalet il-Kommissjoni aktar tipprovdi miżuri għal rispett għad drittijiet tal-proprjetà intellettwali li diġà jeżistu fil-korpus leġislattiv tal-Unjoni Ewropea mill-2004. Fil-fatt id-direttiva ta' l-2004 li diġà semmejt li eh, għandha xtaqsam għal rispett għal drittijiet tal ehm, rispett għad drittijiet ta' proprjetà intellettwali ehm, il-kapitlu ċivili ta' akta u huwa l-unika taqsima li tista' tkopri il-brevetti. Grazie, President. Grazzi. Kommissjoni. Awġaħat li xti? Jirġiċi? Le. Iva. Grazzi, President. Biex nikkonkludi il-tħassib u l-mistoqsijiet li esprimejt u li jien namel għal xhur u snin propju fuq il ġejjeni ta' diversità biologika speċjalment fil-qassam tal-agrikoltura tweġiba tal-Kommissjoni ma wġbitx fil-fat tal dak għal-mistoqsijiet li għamilt jien l-applikazzjoni tal-ftejim akta se japplika biss b'mod ċivili fil-qasam tal-brevetti imma xieġifiri meta tajt b'mod ċivili jekk għada ħna jkonna ħsat bioloġiku jew eh, eh, ta' prodotti li jkunu eh, tkabru b'mod normali li jkunu ġew ikkontaminati minn xi organizmu modifikat ġenetikament li ikollu brevet. Applikazzjoni ċivili tal-akta ikunem, jiġifieri ikunem falsifikazzjoni mhux volontarja, l-akta tipprovdi jekk ikun hemm talba u kumpanija li tkun għamlet dan dan il-brevet tista taqbat fil-dwana dan dan il-ħsat kollu dan il-prodott kollu. Ġifiri il-produttur ma jkunx ikun imċaħħat mill-prodott tijaw. U mbagħad ukoll il-problema tal-kontaminazzjoni tal-asel mill-OMG ukoll u fuq eh, ħsara kummerċjali ma kien hemm ebda kumpens. Issa il-konsegwenzi se jkunu l-istess u se toħloq problema ekonomika, problema tal-libertà għall-bdiewa tagħna, għall-għażla tal-prodotti li, li, li kabru biex ikunu jistaw uh, eh, jikabru u jikkoltivaw ċertu tip ta' żrieħ skont l-għażla li għamlu huma stess. Dann bitte. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement. Grazie, President. il-kompens ċivili hija xi ħaġa li tollot jorbot l-imħallef u jrid jgħid jekk hemm bżonn ta' kompens jew le kompens ċivili. Jekk il-kontaminazzjoni tkun Aċċidentali irridu niprofaw mbagħad li tkun saret ħsara tassew. Da mhux dejjem ikun minnu f'każ ta' kontaminazzjoni aċċidentali, u ħsara min ikun batija dak li jkun ikkontaminat, ġi kontaminat jew il-kumpanija multinazzjonali illi tkun eh, eh, tajt illi ġi falsifikat eh, prodott tagħha. Din hija xi ħaġa li l-imħallef irid jiddeċiedi dwarha ma, mux, ma, jistax ikun ftejim internazzjonali illi jiddeċidi fuq affarijiet bħal dawn. Il-Kummissjoni tirrepeti u tajt illi il-ftejim akta ma jriċ, ma jriġix fuq, jew ma jriċ jiddefinixxi il-kunċett ta' proprjetà intellettwali. Dawn huma affarijiet illi huma Eh, va validi mar il-kamp il ta' applikazzjoni dawn ma' mistoqsijiet leġittimi, ġustifikati, però mhumiex rilevanti f'dan id-dibattitu li qed ikonna hawnhekk. Grazzi. Vielen Dank, Herr Lori, für die Beantwortung der Frage. Grazzi. Tali weġib tal-mistoqsija. Nadu għal punt 14 fuq l-agenda tagħna indikaturi ġeografiċi ta' prodotti ta' l-imbit ta' imbit aromatizzat. Sur Bartolozzi. Tixtieq tintroduċija? Grazzi, Sur President. Eżis kollegi. Il-proposta ta' regolament tal-Kommissjoni għal bazi tax-xoltana edemmek sabiex nkun nsaw naġġornaw regolamenti li palissa jistabilixxi regoli ġenerali li għandhom xaqsmu mal definizzjoni u dizinjazzjoni u il-presentazzjoni ta' imbejat aromatizzati u xorb aromatizzata bbażi ta' l-imbit kif ukoll cocktails aromatizzati bbażi ta' dawn it-tip ta' dwili eh, li jista' sabiex ikun jista' jkun hemm iktar ġarezza l-applikabilità fi zona tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna prodotta ta' kwalità li tkun eh, definita sew intervent tal kommissjoni edemmek biex taħt il-profil ta' aromatizzazzjoni kif ukoll dak tekniku u għatali li stistaġel li il-suq jaħdem sew dan ir-rigward il-prodotti aromatizzati. U dan huwa rwol importanti ħafna għal konsumatur, il-produttur u in-ġenerali għas-settur ta' għadan is-settur fl-Unjoni Ewropea. U eh, għandna nirrepreżentaw kota kbira tal-settur tal kabib tal-dwili u produzzjoni tal-imbejjeb fl-Unjoni u dan huwa importanti għal millat kwalitattiv u kwantitattiv. E, bħala kwalità e, bħala rapporter jiena naqbel ma dak li tgħidu l-Kommissjoni dwar l-approċċ ġenerali li permezz l tekst jiprova jarmonizza regolament ma l-evoluzzjoni tal-regoli eh, l dak li huwa il-produzzjoni ta' dan it-tip ta' nbejjed l dak li huwa il-regoli ta' CMOs, ta' TRIPS u wkoll it-trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea. U illi jitkellem dwar illi nwetqu il-rivoluzzjoni teknoloġika u li kunem stennijiet tal-konsumatur li jintlaħqu u jitlaqaw. U aħna rridu kol nikonna l-injament ma l-informazzjoni għall-ikel, eh, l-informazzjoni għall-ikel għall-konsumatur. Issa, nibdew minn dawn il-proposti kollha l informazzjoni kollha jina għandi ċertu proposti f'artiklu 16 eh, illi għandu ċertu prinċipi pal-ambizzjoni illi il-tekst, il-annest ta' uh, t-nej jibril daħanna ċertu modifiki irridu ndaħlu elementi kolla illi kajterizzaw il-prodotti ta' imbejiet aromatizzati pal per eżempju aromatizzazzjoni, iżida tal-alkohol u il-kulur. U għal dak li huwa s-soġġett ta' bej irridu nkun nifokaw fuq l-esklusività fejn l-Unjoni Ewropea tista' tiġi impjegata um, tiskont dak li hemm taħt annes nej biss biex id-denominazzjonijiet ġeneriċi u ma jistgħux jintużaw bħala denominazzjoni ta' bejħ u ngarantixxu li jkun hemm informazzjoni tajba li tingħata l-konsumatur u jridu niprevedu kek kif ġiġa niprevedu bħala indikazzjoni ġeografika fuq l-livell tal-Unjoni da li dan jottu kollha dawn il-prodotti aromatizzati u nindikaw l-isem ta' kull tip ta' imbit u mfejġi. Waħna irridu u koll nitkellmu dwar il-possibilità li prodotti aromatizzati tal-imbit e, jistaw jirreferu għal natura biologika tal-kull tip ta' dan il-tip ta' prodott regolamentazzjoni ta' dawn it-tip ta' imbejed bioloġiċi. Aħna daħalla d dritt fil-annessi, mod speċifiku għal referiment għal ċertu teknikalitajiet għal fil-produzzjoni u bekk modifikajna id-definizzjoni minħabba li mannix analizi mutajba bizzejet fuq il-studji xjentifiċi li jisiru fuq dan it-tip ta' imbejjet. Naqblu ma l-approċ eh, li nqarbu dan il-ċata ta' bazza proposta għajna proponejt emenda illi lan huwa illi dan it-tip ta' seta tiġi limitata biss għal periodu ta' żmien limitat. Ukoll jisinsemmi kapitlu jenxaqsam ma l-ġeografikazzjonijiet indikati, indikazzjoni ġeografiċi, fejn aħna rridu nifissaw il-linji gwida għal biex għajt jażel il-dikazzjoni ġeografiċi u wieħed jiddaħħal regoli speċifiċi għal dawn il-prodotti aromatizzati. Jiena naqbel mal-intenzjoni u l-anijiet tal-Kommissjoni naqbel illi jħmtiġa illi u kol għal dawn il-prodotti irridu nitfawhom taħt qafas ħih fil-qasam ta' indikazzjonijiet ġeografiċi. Eżis kollegi dawn huma linji ġenerali illi spraw xogħli. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Runde der Schattenberichterstatter und als erstes. Grazzi, Shadow Reporters, Mario Prillo. Grazzi. La proposta ta' modifika tal regolamento

jider li huwa sodisfaċenti u illi l-lista u laħħaq eh, kompromess tajjeb eh, għal ġi tal-konsumatur u l-kompetizzjoni bejn il-produtturi. Il-Kommissjoni għandha lan tajjeb illi tqarreb id-definizzjonijiet illi nużaw eh, fuq livell tekniku nalinjawhom mar-regoli tal-liġi ta' proprjetà intellettwali, ġittijiet pop ta' proprjetà intellettwali ma' dik ta' Komissjoni Internazzjonali u f'dan id-dawl eh, l-iktar parti importanti ta' proposta ġdida skont il-riforma ta' CMO hija l-għalftuħ għal materji primi li ntużaw fil-produzzjoni ta' dawn imbejjet u xorp ieħor armatizzat eh, tam qablin ma' prodotti oriġinali il-barra mill-Unjoni. Il-qofal tal-proposta ek kif ukoll iġi semma ħaddieħor huwa li jkun hemm ċertu pratiċi partikulari illi dawn l-aħħar 20 sena żviluppa dan is-settur f'dan rigward Aħna irridu nirranġaw din il-proposta aktar permezz li u tal-li nqarbu din il-proposti li għandhom xaqsmu ma' kull tip ta' personi ta' mbit. Aħna hawnhekk qed xed telmu dwar għannes f'dan ir-rigward imma dwar il-regolament kollha kemm hu jiena nixtieq nifaħ il-kollega ta' din il-proposta tiegħu tajba ħafna u naħseb illi Aħna irridu nitkellmu wkoll dwar prodotti għabbażi tal-inbit skont l-adozzjoni eh, fi frar li għadha tal-regolament fuq l inbejjed bioloġiċi. Jiena naqbel ukoll mal-osservazzjoni fuq l-imbejjed aromatizzati fuq il-post u jiena nħoss illi eh, hemm ħafna li qalu li hemm ħafna problemi minħabba il-kolesterina illi ma tantx huwa tajjeb għal taromatizzati aromatizzati minħabba l-fermentazzjoni. U allura importanti illi ndaħlu f'element speċifiku u teknoloġiko speċifika għal dawn il-prodotti illi jiġbaħ ħafna dak illi għanna f'direttiva 1.0 tal-2008 għal għax-xorb. Grazzi. Jina nħoss tajtinjura, tajtinjura usbaħ nitkellem bid-Daniz, grazzi tassew, dan huwa dan huwa suġġett tekniku ferm u ġenerali l-konsumatur wkoll għandu dritt ikun jaf minn fejn ġej il-prodott x'inhu l-kontenut tiegħu. Allura ġornament ta' dawn ir-regoli jistgħu jikkontribwixxu biex jagħmlu streamlining tar-regoli tagħna fuq eh, l-imbeja aromatizzati u prodotti oħrajn u għalek eh, dan huwa tajjeb ferm brabta mal-strateġija tas-suq. Imma meta naddattaw dan fil-mod kif taħdem l-Unjoni, jistati membri differenti, eh, dan hija differenti għax hemm kunna min intwarrab minħabba t-delegati kommissjoni se tkun tista t-deċidi fuq tip ta' analiżi li se, it-tikketjar u l pija il komissjoni kollha kollha setat illi tadotta atti leġislattivi u eh, dan rigward l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli naħseb illi dan ifisser li jkun hemm tkabbir tal- setat tal-Unjoni U aħna mbagħad nkunu qegħdin limitaw id-drittijiet tal-istati membri tkun possibbli illi aħna jkollna l-istess regoli eh, uniformi, omogeni u jkun hemm ftehmiet bilaterali volontarji. Aħna rridu li jkun possibbli illi nkunu nistgħu niksbu ftehmiet bis-sens u li l-Kommissjoni ma tistix taqbad u tgħidilna kull ħaġa li għandna nagħmlu ġewwa l-Ewropa. Grazzi tassew. Għaddorna shadows issa Għatem xie nis fuq il-lista. Krista Klas. Grazie tassew. Grazie l-rapporter. Huwa suġġett tekniku ferm. ma batan u kol punti amministrativi li jridu jiġu ċarati u prodott industrijali li huwa sejas fuq il-kontenut tambejet li huwa sensittiv ukoll għax għandna l-kelma imbejjed, imbit. U allura rridu żomu li majnejna s-sensitivitajiet rabta ma' din dan is-suġġett, dan il-kelma imbit. Mhix xi ħaġa li biss industrija li qed tibni u tħalla dan it-tip ta' xorb ma titħallet il-aċċess għas-suq tal-imbit għan l-indikazzjoni ġeografiċi ħna problemi fil-Ġermanja għax għanna żewġ zoni ġeografiċi hemm il-glue wine per eżempju eh, li ma tantxu għandu x'aqsa mal mal U taj kolok tas su meta inti kopri tkopri produzzjoni tal imbit dan diġà huwa kopert sew. Ma rridux il dan ma mal-definizjoniet li għanna unek veru li għanna bżon il-tifsiriet sew, iżu preċizi, iżda għall-imbejet, iżda ma tisawx jintużaw għal-prodotti illi għandhom l-imbidġa fihom. Per eżempju, Bankastof, problemi ta' produzzjoni, Bankastof ġifiri għandaħlu hawnhekk ukoll eh, koll, ma' dak ma dak li qed jista' jaħmuż wine allura di ta' indikazzjoni ġeografika hija titqgħod attent ħafna għaliex ċittara illi imbejjed illi għandhom reputazzjoni tajba mhumiex qegħdin jiġu perikolati minħabba prodotti li huma ta' kwalità inqas li deħlin fis-suq. But um, rapporteri jitkellem kol dwar varjetaj differenti tal-imbit. Ma jikin inti tħares lejn dawn it-tipi ta' mbejjed. Ma diffiċli li dan tfissru fuq livell tal-tip ta' enba. Ġifiri jemen ditnej u tnax u rridu nqdu attenti ħafna li jom. Dwar dak li għalet sinjura Rosbach fuq il-qatti delegati legali naqbel bisih maħħa. Għawnu ma' asma' sensittivi ferm Ma nix ikkona dan it-tip ta' delegati. Għanna għanna għad, għax dukon għad bażiku legali, diskret illi kopri dan kustjonijiet. Jineddu insolvu l-affarijiet darba l-dejjem, ma rridux namlu affarijiet ta' bażi ta' periodu speċifiku ta' ħin. Ġifiri naħseb ma nix barru kontra il regolamentazzjoni tas-suq tal-imbit, jridu noqgħdu attenti li ma jkunx hemm konflitti. Aħna rridu li jkollna definizzjonijiet tajbin, imma li daw ma jmorrux wieħed kontra l-ieħor għal dak li huwa regolament tal-imbit. Signora Jusa. Proset rapporter dan il-rapport. Nasab id-dinja proposta tajba. U fuqta ħafna, għax dan huwa skont it-Trattat ta' Lisbona u ir-regolament fuq il-tikketjar u l-bija. Naħseb li din hija proposta tajba. Għax u dan ir-rapport qed inneħi l-obligu biex nkunu nistgħu noħolqu mbejja tal-amatizzati. u per esempio il-volum tal-alkohol fis-sangrija ddaħħal minn 7 għal 4.5%. Din interessanti. Għal għal sinja Kras ukoll ideja li inti titkellem dwar il-varjetà ta' dilja um, dawn kollha huma naqra eżaġerati, imma il-prodotti li kollha jinkludu l-imbit għanna nejdu biċċar jekk għandhom jitkomplu li ġu prodotti fl-Unjoni, aħna rridu nifdefinixxu l-proposta leġislattiva xi ftit għaliex jekk aħna qed nitkellmu ehm, dwar il-definizzjoni ta' alkohol u tal-amanti l-alkohol dan għandu kull bażi volontarju jew inkella dan għandu e, wessa il-prodotti e, e, li huma disponibbli fis-suq. Għalhekk għandi xi mendi f'dan ir-rigward. Rigward is-sangrija uh, u deklareja li huma prodotti Spanjoli, aħna rridu nmodifikawhom sabiex il-pajjiżi eh, mhumiex prodotti fejn jinbijaw dawn il-prodotti tal imbejt aromatizzati xorta jistaw jinbijaw bħala sangrija u l-ismijiet oriġinali tagħhom. Indikazzjonijiet ta' oriġini u l-indikazzjoni ġeografiċi u l-ideja ta' xorb tradizzjonali u l-garanzija li tingħata importanti ħafna għall-Unjoni. Grazzi Komissjoni il-kap tal-agri sulluk. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. Grazie għal dawk il-kommenti kollha li saru mod ġenerali qed nara li hemm appoġġ pjuttost qawwi fuq din il-proposta tal regolament fil-fatt kien wasal iż-żmien li l-Kummissjoni Eh, temenda xi ftit eh, regolamenti li kien ilu eh, jeżisti biex nbieġa pal xuħut mill-punti preċiżi ħafna li tqajmu minn xi deputati l-ewwel li nixtieq l ħaġa nixtieq ngħid huwa li nsemmu il- l-issem ta' tip ta' enef fuq il-prodotti aromatizzati tafu li fil-leġislazzjoni dwar l-imbit hemm dispożizzjonijiet li jirregolaw propju il-possibilità li ċerti uh, imbejjet jużaw li jużaw ċerti tipi ta' imbejjet u hemm dispożizzjonijiet oħrajn eh, għal eh, imbejjet mhux iċ-ċertifikati li jużaw u, u, u li huma suġġetti fil-fatt għal kontrolli u proċessi ta' ċertifikazzjoni illi huma stretti ħafna dispożizzjoni ta' argument tal-Kunsill u fuq regolament tal-etikettjar tal-imbejjet fil-proposta l-emenda miex kompluta għaliex tkopri biss ftit mid dispożizzjoni ta' regolament tal-Kummissjoni ma semmix l-oħrajn, id-dispożizzjonijiet l-oħrajn u laqas ma semmi il-dispozizjoni ġenerali inkluża fir regolament tal-Konsil. Nishtiq ukoll nsemmi kas partikolari intom tafu li ċerti ismijiet minn dawn il- bħal per eżempju il-Montepulciano mill-Italja, jew l frankish għal-Germania, jew Borgondi għal-Borgonja minn Franza. Aħna nafu il-possibilità illi jintużaw eh, dawn l-ismijiet eh, hija limitata ħafna ġifiri bżonn li jintom tkunu tafu x'konsegwenzi jista' jkollu jekk aħna niftħu dawn il-possibiltajiet ukoll għal dawn il-prodotti tal-inbit aromatizzat. Punti li nixtieq niċċara du xaqsam mal applikazzjoni tal-liġi bio leġislazzjoni orizzontali li eżisti għal ftit żmien fuq l-imbejjet eh, bioloġiċi u din il-liġi tapplika għalihom. Lekk hemm applikazzjoni eh, diretta tal-leġislazzjoni imbejjet bioloġiċi li tapplika b'mod ġenerali Batem regolament liħor eh, illi kien ikopri biss u eh, il-denominazzjonijiet ġeografiċi u eh, għalhekk aħna ridna illi naġġornaw din il-leġislazzjoni kien hemm erba uh, indikazzjoni ġeografiċi dawn id-denominazzjonijiet irridu irridu komplu inħarsuhom bħala indikazzjoni ġeografiċi protetti u l-Kummissjoni f'xewqa li tarmonizza l-leġislazzjoni tagħha ridet li tinkludi eh, kapitlu apposta għal dawn l-imbejjet partikolari ċertifikati. li għandhom dawn l-indikazzjonijiet ġeografiċi għal kull prodott biex ikun hemm iktar ħarsien tal-interessi tagħna viżavi pajjiżi terzi aħna ridna illi nħarsu dawn l-denominazzjonijiet fi bilaterali kien hemm bżonn illi għal dawn il-prodotti aromatizzani ikonna ukoll eh, kondizzjonijiet simili ħafna għal dawk illi japplikaw għal prodotti tal-imbit. Issa dwar sangrija u prodotti simili mekkem eh, status quo fuq dawn iż-żewġ nominazzjonijiet u eh, ma rridux imorru kontra dak li hemm diġà fir-regolamentazzjoni eh, eżistenti. Mbagħad fuq l-atti delegati dan huwa suġġett li ovvjament jikkonċerna proposta leġislattiva u koll u ħafna oħrajn hemm eh, dibattitu sħiħ fuq dawn l-atti delegati Issa jekk aħna għandniex ninkludu għad ta' dispożizzjonijiet flat bażiku ta' dan ir-regolament, hija wkoll kwistjoni li tapplika loqs moħrajn madana kollu il-possibilità li nużaw atti delegati jippermetti li l-istituzzjoni ikunu iktar reattivi għall-aġġornament ta' ċerti eh, punti tekniċi ħafna fil-leġislazzjoni tal-Unjoni l-aħħar punt li xtaqt inqajjem huwa il-metodu ta' analiżi dawn il-metodi ta' analizi li huma kontemplati mid proposta leġislattiva huma eh, jirreferu direttament għal metodi ta' analizi tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Dwili u l-Imbejjet u hemm l-artiklu 3 paragrafu 3 ta' din il-proposta leġislattiva. Grazzi President. Vielen Dank und zum Abschluss möchte ich, wenn gewünscht, dem Berichterstatter das Wort geben ir-rapporter. Ingrazzja l-kollegi. Għabbażi ta' dak li ntqal, jina nixtieq nifokka fuq ċerti kwistjonijiet li tqajmu. U minna ħadd jgħid, jina lest. Illi niddiskutjom nis-diskuti u koll il-setati u delegati il-kommissjoni, jina unek nishtiq eh, nisħaq illi dan u anticipat fi trattat fuq it-ħaddin tal-Unjoni Ewropea għaliex ikun diffiċli minnaħat tal-Parlament illi jassumi il-kompetenzi illi huwa tekniċi u illi jistaw jissugraw illi ma kun lestu għamx fil-ħin jina kont qed nipprova illi naqbad eh, periodu ta' żmien eh, minnaħa tal-komissjoni li tkun iktar limitata mm, biex eh, meta nqabbilhom mal-proposta. Mbagħad il-Parlament ikun jista' verifika kollha minnaħa tiegħu li kollox mhix kif suppost. U mbagħad jibbażaruhu fuq dan il- kontenut. Apparti din di tal-indikazzjoni ġeografiċi, nixtieq nisħaq illi qed jitkellem qed nitkellmu dwar ħaġa differenti mill-imbejja għaliex jien qed qabdu linji hemm linji ġenerali qed hemmhekk imma mbagħad eh, eh, hija differenti eh, ċertu dettalji rqaqat dan it-tip ta' prodott għax dawn għandu karatteristiċi tiegħu differenti. Imma sawx qablu ma dak tal-imbit. Hemm strumenti ġenerali. U speċifiċitajiet. U importanti li ninċentivaw eh, kwalità ħafna għol tal-olja illi jista' jħadnu dawn il-karatteristiċi speċifiċi u predeterminati, jina nħoss illi u koll di kustjoni ta' setat u delegati u nirgħasja kollegi ta' dan, e, naħseb illi e, tajp illi ndiskutu biex provaw e, sibu soluzzjoni u nżomu u majnejn l-affarijiet kollha li ntqalu l-lejla. Jina dispozizjoni seħtakom bil-qalb kollha kif tridu nċaralkom xi affarijiet. Anki ħankop li naħdmu fuq l-emendi u ħana tajb ikun nistgħu naħdmu flimkien biex ikun nistgħu nħarsu b'mod l-aħjar mod eh, u komplut dan is-settur għal fraħam l-ħarġi tal-konsumatur Ewropew. Grazzi. Grazzi Sur Bartolozzi. L-emendi irridu jitresqu l-iskadenza 8 ta' Marzu. Mbagħad fl-Envi ser nivvota 25 ta' April. U r-rapport ser jgħaddi plenarja f'Ġunju. Ma l-istadorna l-agenda tal għatallum għalek nitaqaw għada fl-10. u ħaħar lejn l-effettività tar rizorsi fl-Ewropa. Għada fl-10 il-lejl tajjeb li kulħadd narkomand.